Okay, can, can members get your seats quickly because we uh, are going to be running um, 10 to 15 minutes late. I will announce in advance I therefore intend to overrun. Se, se nibdew il-laqa daqsxejn tartu għal daqstalt naħseb illi aħna se nispiċċaw tartu kol bej wieħed ieħor xi 15 minuta. Mela, l-ewwel nett nixtieq nilqa lill-Kummissarju eh, nominati Sur Almunja li huwa kulħadd jafu li huwa magħruf eh, lil kulħadd. Intkom tafu li il-komissarju ġata il-tweġibit bil-miktub għal-kwestjonarju u dawn ġew qasmin lill-membri kollha fil-lingwi kollha. il kriterji ta' evalwazzjoni huma illi il-komissarju se jiġi evalwat għabbażi tal-kompetenza ġenerali tiegħu Eh, l-impenn Ewropew l-indipendenza personali u l-arfin tal-tarif eh, fuq il-portafol tiegħu eh, il-komunikazzjoni tiegħu. Nixtieqkom iżommu silenzju għax mhux kulħadd jafhom dawn affarijiet li qed ngħid issa. Il-proċedura ħad tkun fil-format ġeneriku tal-ġenerali tal-komitati. Ġifieri il- Eh, komissarju se jitkellem għal 10 minuti ah, bħala introduzzjoni, mbagħad se jkun hemm mistoqsijiet mill-membri. Eh, se jkun hemm eh, mistoqsija minn min rappresentant ta' kull grupp politiku. U la wara l-ewwel round mill-mistoqsijiet tal-Kumitat Ekon se jkun hemm żewġ mistoqsijiet tal-membri tal-Kumitat Trasporti. aħna għamilniha biex jistaw jisimaw l-introduzzjoni, pero memx għalfejn juqodu sal axħar tal-smih. Wara dan bat naddu għal eh, rounds oħrajn tal-membri tal-Kumitat Ekon. Nishti infakarkom li għanna nirrispettaw il-ħinijiet, eh, il-limitu ta' ħinijiet li għanna. Minuta l-mistoqsija, zewċ minuti għal eh, tweġiba mumiex permessi iktar minn mistoqsija wahda jista' jkollkom mistoqsija ta' follow-up li għandha x'taqsam mal-istess eh, suġġett u mhux tintroduċi xi ħaġa ġdida, għax il-Kummissarju mbagħad għal tini mistoqsija ta' follow-up eh, se jkollu minuta waħda bħala tweġiba u mhix ħaġa xirqa ikonna intuħ eh, mistoqsija ġdida. Jiena nista' anki ma naċċettax il-mistoqsijiet Eh, jekk ma jkunux rilevanti. Eh, Nishtiq nitlokkom ukoll li ma titkellmux maġlin wis. Qabel ma ngħaddi għal kummissarju nixtieq nagħmel xi kummenti min-naħa tal-President. L net il- eh, Sur Almunja aħna napprezzaw ir-rida tiegħek li inti semmejt fil-tweġiba bil-miktub li naħdmu disponibilità u trasparenza mal-Kumitat. u aħna nisħu fuq l-importanza li nibatu eh, informazzjoni pre preleġislativa u anki mhux legislativa l-Parlament eh, fi żmien bikri. Eh, anki formata bozz biex jittuna il-ħin li namlu proċedura tagħna u dawn għandhom jirreferu għal affarijiet li aħna nitolbu manki affarijiet oħrajn li jintkom tkunu informati fuq u aħna ma nkunux. Eh, u għandkom intenzjoni toħorġu bihom bħala kummissjoni. Għal dastan taħna fuq dan il-punt għalina din hija ħaġa importanti. Kif intkom tafu e, waqt il-kriżi finanzjara tliet kommissarji e, e, responsabbli għal kwestjonijiet ekonomiċi kellhom jaħdmu flimkien, kompetizzjoni internu u affarijiet ekonomiċi u se jkomplu hekk u l-ekon, il-Kumitat Ekon għandu responsabilità għal dawn għal dawn il-oqsma kollha u aħna nixtiequ nipparteċipaw f'din il-politika għal dastant nixtiequ minn għandek nisimgħu impenn eh, biex eh, nkunu nistaw nassistu f'din dan il-qasam eh, kombinat. Eh, inti u koll għat illi l-istruttura tal-interistituzjonali eh, eh, fil-kompetizjoni għawija u fuq dak li għandu xieqsam mal-effettività, ġustizja u u due process. Eh, jista' kun diffiċli li wieħed eh, isegwija u wieħed diffiċli wkoll li juri li l-garanziji eh, jeżistu diġa fil-bidu anki ħafna mill-membri tal-Parlament skoprew dan dan din il-problema. Dinja zona ta' problema għal membri tal-Parlament u aħna għanna ħafna drabu bi għanna bżon ta' iktar minn starrijiet eh, mux bil-miktub. Eh, forsi meta tiġi għal eh, eluq tijak tista semmilna il-risposti fuq dawn il-punti mingħajr ma nieħu iktar żmien naddi il-mikrofonu l komissarju nominat. Grazzi President, grazzi ħafna President. xie ħames snin ilu f'Ottubru tal-2004 jiena ġejt qudiem dan l-istess komitat biex eh, ninstema bħala nomina eh, ta' komissarju. Jiena kontent li sa' se nkompli bħala komissarju, jiena sirt naf eh, li se nkompli f'April, issa qed nerġa' nimpenja ruħu nimpenja ruħi fuq dak li għatt anki ħames snin illu. Wara dawn il-ħames snin bħala komissarju jiena għandi soddisfazzjonijiet kbar anki li nagħti l-kontribuzzjoni tiegħi eh, għall-integrazzjoni Ewropea bil-Trattat ta' Lisbona. E l-integrazzjoni Ewropea hija eh, garanzija ta' paċi u stabilità li qed tikkonsolida d-demokrazija u l-libertà fil kontinentana tagħna u qiegħda saħħaħ l-ekonomija ta' suq soċjali li tkun effiċenti u illi anki eh, tilħa eh, ġustezza. Jiena kont komissarju u fil-mandat illi se jalaq u nistanajt li jiena impenjat għal Europa dejjem iktar unita eh, specialment fid-dinja tal-lum li iktar globalizzata. L-Europa, il-Komissjoni, eh, l-Unjoni Ewropea edha taqdi l-ħtiġijiet ta' 500 miljun ċittadin li bħalissa qegħdin isofru l-kriżi. Jiena fil-2004 ipprovajt eh, niddefendi dan l-ideal u li nwassal għal-riżultati bħala kommissarju. Jiena eh, tkellimt fuq aspetti differenti tal-attivitajiet tiegħi kemm dan il-kumitat u anki mal-plenarja Eh, f'dialogu li nħoss li kien eh, mim li rizultati u kostruttiv. l atteġamenti għaj se jkun l-istess eh, kooperazzjoni bejn Parlament u Kommissjoni u speċjalment mal-Parlamenti għal prerequisit bażiku għall-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nibnu Il-krizi ħallet miljoni ta' persuni anki zaza minar xogħol u dan, dan hija sfida kbira għalina u nista' nżid li grazzi għall-eżistenza tal-Unjoni Ewropea u grazzi għal setat li dawn l-istruzzjoni tandom bit-trattati ġodda, aħna essas nkunu nistgħu nagħmlu titjib sostanzjali li ħajja ta' ċittadini. Nipprovaw natu risposti għal krizi u bekk eh, strategija ta' ħruġ koordinata mill krizi eh, u anki biex nipromuwu l-integrazzjoni Ewropea u nġibu l-Europa dejjem rib il-ċittadini u fl-istess ħin il-kriżi qiegħda twassal għal rid definizzjoni tal-governanza globali. U din hija wkoll opportunità biex tisħaq fuq il-politika fuq il-dimensjoni ekstra tal-politika Ewropea. Il-membri tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-membri tal-Parlament u l-membri tal-Konsil għandna responsabilitajiet kbar fuq spallejna fil-xhur li ġejjin, fis-snin li ġejjin. U jiena nieħu dawn l-responsabilitajiet nerfaħħom b'responsabilità b'enerġija u b'tama. Għax għanna l-istrumenti xirqa issa biex nkunu nistgħu nafaċċaw l-sfidi li għandna qudiemna u dana grazzi għal eh, għal meġi tal-Kummissjoni u tal- eh, li issa se tkun imtejba wkoll bil-Trattat tal-Lisbona. Bħala komissarju tal-kompetizjoni li priorità tiegħi se jkun l-istess bħal mandat li kellna qabel li noħorġu mill-kriżi, eh, nsibu ruħna f'pożizzjoni dejjem aktar f'saħħitha, eh, tkabir, sostenibilità u b'mod li ikonna aktar impigi. politika tal-kompetizzjoni flimkien ma' suq intern u l-Eurogrupp għandhom ruol eh, fondamentali xjaqdu. E, il-politika tal-kompetizjoni skont it-trattati għodda neċessarja biex l-Europa tkun tista' Eh, toħroċ eh, u tafaċċa l-kompetizzjoni globali. Għanna nafu eh, x'inhuma l-kondizzjonijiet li huma meħtieġa. Il-kumpaniji se jkollu aħjar biex ikun jista' jkollhom suċċess barra mill-Ewropa jekk ikunu jistgħu jinnova jinvestu jagħmlu innovazzjoni anki u joħolqu impigi anki fis intern u dan jfisser iktar kompetizzjoni u suq intern aħjar li jaħdem aħjar. Imma ħaġa iktar importanti minn dana ċittadini għall-inqas u naturalment ċittadini u għakol konsumaturi, kompetizjoni aħjar hija kapacita li eh, ikonna eh, kualita għahjar u prezzijiet aħjar u dana għadni ħafna okkazjonijiet. Mela, b'dan f'moħħina nixtieq nesprimi l-impenn tiegħi biex ir-regoli eh, tal-kompetizjoni jiġu rispettati rigorosament proċeduri rispett sħiħ għal dak li due process fl-Ingliż fl-interess ġenerali ta' ċittadinu tal-ekonomija. Il-politika ta' kompetizzjoni għandha tkun ġusta mm, kif ukoll eh, rigorosa u imparzjali. Ma rridux inċedu għall-ebda pressjoni u interessi, ma rridux natu trattamenti speċjali lil ħadd eh, anke jekk ikunu eh, nis b'saħħithom jew sinjuri għonja. Dan huwa importanti ħafna dan huwa l-artib ta' ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni irridu nwaqfu l-kumpaniji li kollhom pozizjoni doppja li jimponu ruħom fuq il-suq eh, il-rispett rigorus tal-regoli tal-kompetizjoni u l-aħjar mod biex eh, biex nevitaw il-kreazzjoni ta' pozizjoni ta' dominanti. Eh, il-proċeduri għedin jaħdmu tajjeb biex il-kumpaniji Ewropej jirħu mm, daqs eh, raġonevoli minar ma jkun taħsara u kemm għan-nazzjon kif ukoll għal-suq intern. Eh, dana huwa kollu importanti biex nevitaw anki prezzi. Imma hemm mill-esperjenzi li għandna hemm ukoll possibilità li ntejbu se jkun hemm sistema ta' eżenzjoni ġenerali għal eh, eh, distributuri u produtturi, eh, anki specialment fuq dak li għandu xaqsa ma' l-e-commerce u se jkun hemm eċċessjonijiet anki għal kategoriji bħal assikurazzjoni u anki settur tal-vetturi illi se u dejjem iktar eqreb għal regola ġenerali u sal ħar ta' sena jena nishtiqna ma' revizjoni tal-kategoriji eżenti mill-ftejim orizzontali. Intkom konxi. Illi. Sebnija ħafna fil-parlamentu, fil-kommissjoni biex insaħħu drittijiet tal-konsumaturi, tal-kumpaniji jekk huma e, jiġu jisofru ħsara mill-ksur tal-liġi tal-kompetizjoni. Tal tal tal Eh, nishtiq nagħti kompens eh, kollettiv u anki li nevitaw l-eċċessi. Eh, naħna ħadna nota tal-kummenti li saru minn din l-awla u u nishtiq nikkollabora mal-Parlament skont il-proċedura ta' deċizjoni. Eh, l-iktar ħaġa importanti hawnhekk li namlu ġestjoni tal-kriżi finanzjarja tal-konsegwenzi negattivi tagħha. Eh, ma l-Istati membri unieħdu ehm, l-Istati membri ħadu impegni eh, enormi finanzjari biex jappoġġaw il-settur privat u kellna nipermettu aċċess għal fondi u fl-istess ħin niproteġġu su intern mill-distorsjoni irregolari. E issa kellna nirristrutturaw il-banek biex ikunu jistaw jirkupraw il-viabilità tagħhom biex ikunu jistaw eh, jaqdu rwol tagħhom fil-fondi finanzjamenti eh, tal-kumpaniji. Issa rridu nipreparaw strateġija biex inneħu lajnuna u din l-istrateġija rridu nneħħuha ftit ftit eh, waqt li nieħdu nota tal-kondizzjonijiet u ta', sogru li għatem l-ekonomija. Barra minn dan, hemm ukoll il-qafas ta' lajnuna statali eh, se jagħti għajnuna lil kumpaniji billi għatu aċċess għal kreditu il-Kummissjoni trid tiddeċidi meta eh, irridu immur lura lejn is-sitwazzjoni qabel il-kriżi u nista' ngħidilkom komissa eh, illi jekk ma jibidlux il-kondizjonijiet dana se jkun fl-aħħar ta' din is-sena. Nista' niskorakom illi l-politika tista' tikkontribwixxi u aħna se nippruvaw naraw kif se nimmodernizzaw u inħaffu il-proċeduri ta' monitoraġġ tal-għajnuna statali. Aħna kellna Eh, guidelines fuq il-taħriġ, assistenza reġjonali, eh, riċerka u għanijiet oħrajn u dawn għandhom bżon ta' evalwazzjoni iktar xir għaw naraw kif nistaw ntejbu għaddi b'dan il- eh, b'din l-evalwazzjoni il-politika ta' kooperazzjoni li għandha rwol importanti fl-istrateġija futura l-Europa 2020 li ħad tiġi flok l-istrateġija ta' Lisbona illi ħad tippermettinna Eh, t-tpoġi l bazi ta' ekonomija bazata fuq l-arfin, sostenibilita. Aħna dakalla eh, eh, bħala kontribuzzjoni politika ta' kompetizjoni għanna ruol importanti. Se ti kontribuixi biex disguraw li aħna għanna servizzi pubbliċi ta' kwalità ċessibli ċittadini kolla dawn is-servizzi huma fondamentali għal eh, kwalità ta' ħajja ta' ċittadini tagħna u anki naturalment si kontribwixxi għal koeżjoni soċjali u territorjali. L-artikolu 14 eh, u 106 Kol qed naqra il-parti l-oħra ta' diskors. Grazzi ħafna, rridu noqdu attenti bil-żmien tagħna. Eh, eh, issa naddu għal membri rappresentanti tal-Ekon għal gruppi eh, politiċi l ewwel netta Nasur Gawzes mill-EPP. Komissarju nominata jiena ma nafx hekk għandix nilqak eh, f'dan il-kumitat inti żjartna ħafna drabi. Jiena nilqak fil-kumitat ġdid. Eh, grazzi għal risposti tiegħek ċari u impenjati. Ja ħaġa sabiħa li narawk bħala komissarju nominata għal kompetizzjoni, imma il-kompetizzjoni hija mezz eh, u mhux għan fih nifsu. Il-kompetizjoni għanda titħol ġo għafas, u għanda tipromovi tkabbiru l-efficienza tal kumpanija Ewropej u dan xi fisser. Ifisser eh, irridu eh, irridu naqsmu eh, il-pisijiet amministrativi u ekonomiċi u jgħan għandi zewċ mistoqsijiet waħda hija il-kwistjoni tal- collective redress u tini ħaġa tal-pieni fil-kas ta' ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni. Il-regolament wieħed 2003 se jerġa' jagħmel se jkollu rifużjoni, inti ħadd involvi l-Parlament, ħadd inkludi dispożizzjonijiet meta wieħed is anki l ispeċifiċajtejiet tal-SMEs. Grazzi. Grazzi għal mistoqsijiet, Sur Gozes. Naqbel, mija, kelli il-politika tal-kompetizzjoni miex eh, għan fiħin nifsu fih nifsu u għastrument biex eh, nkunu nistaw niksbu l-antana. Fuq il mistoqsijiet jgħatijak fuq il-collective redress din hija problema vera u mbżon nafacċawa. nafaċċawha. Irridu nsibu bximot biex nikkompensaw il vitmi tal fat li ħafna drabi regoli tal kompetizjoni ma jimxux lix U fuq dak li għandu xaqsam ma' protezzjoni tal-konsumaturi nistaw insibu anki eh, strumenti ta' azzjoni eh, konnettivi biex nikompensaw li l-om, pero li taħħaġa importanti għonek jgħal għonet. Naraw kif nistaw nikordinaw blaħjar mod il-proċeduri differenti għal eh, collective redress fil-kompetizjoni u fosma oħrajn biex ma jkunx hemm konfużjoni proċedurali It-tini ħaġa nippruvaw nevitaw l abuzi li rajna diġa f'pajjiżi oħrajn. Eh, rridu nevitaw li jkun emazzjoni ta' klassi, eh, ikun xikun il-prezz. U dana xi fisser, jimplika ideat li diġà konsiderati minn ħatijakum il komissjoni U din il-filosofija għanna nkupluha fil-xhur li ġejjin u jina jiena nittama li l-Parlament se jkontribwixxi attivament għal daw jina kontent li għanna l-kod deċiżjoni issa eh, biex nitra biex nitkellmu fuq din il kwestjoni ta' sekk importanti. Hemm ħaġa oħra wkoll. Fuq il-pieni eh, huma element diswazi ta' diswazjoni. Għal dawk li qed jippruvaw illi jamlu mod il-kompetizzjoni taħdem minn aħjar, inqas tajjeb mill kifini. U dawn għandna nżommuhom fuq livell tajjeb għax hekk baxi hekk mhumiex għoljien biżejjed, allura l-kumpaniji mhux se eh, jiġu diswazi minn din il-maniera eh, ta' eh, imġiba antikompetitiva. il-livell tal-pini adottati mill-Kommissjoni fl-2006 fil-fatt huwa xera għax għandhom effett diswazif. Forsi nerġa' nistaqsi il-mistoqsija, nerġa' nagħmel il-mistoqsija tija. President, jina niġi mill- eh, mill-nofsinar il-komissarju għandu bżon iktar ħin biex jitkellem. Kif kont etnajt. skont l-analiżi il-fini, il-pini huma xirqa uh, meta weħet is aħna x'element diswazi irridu introduċi fil-politika tagħna. Hemm jgħid li għal smes kumpaniji li għandhom prodott wieħed eh, illi jiġenera il-volum tagħhom dawn il-pini se jkunu ħafna iktar eh, pezanti mill eh, dawk li nistgħu nagħtu l-kumpaniji kbar u din hija ħaġa li rridu nkomplu nikkonsidraw, però nistgħu ngħidu illi in-numru tal-pini adottati Eh, mill-Kommissjoni fil-guidelines taħħa tal-2006 eh, u hemm iktar minn 50 li ġejna li ddeċdejna fuqhom minn dak iż-żmien u fi tliet każijiet biss eh, il-pena kienet tal-10% massimu illi skont dawk il-guidelines ma nistawx imorru iktar fuq minnhom. Grazzi ħafna, sta għaddu għal grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi ngħaddu naddu għastur Sarġet Pezedo. Grazie ħafna, President. Jiena kol nixtieq nilqa' l komissarju nominat u u nawguralu suċċess eh, fil-ħames snin li għandu dimu. il komissarju m'għandux bżonn jintroduċi ruħi għal komitat dawn l-aħħar ħames snin wera kompetenza rida għal-dialogu u anki biex jaħdem għal komitat fil-portafol presidenti. Issa, bħala eh, komissar tal kompetizzjoni u viċi-president fejn ta' krizi u meta hemm eh, il-kompetizzjoni kontra il-globalizzazzjoni multipolari. Il-kompetizzjoni hija bbażata fuq tliet pilastri solidarità bejn ċittadini, kompetizzjoni bejn stati, kompetizzjoni bejn kumpaniji. Aħna Eh, ma nix bżon il-kompetizjoni regolamentari, ma kompetizjoni biex tipromovi l-efficienza għal benefiċ tal ċittadini. Jiena eh, oġobni l-impenti għal Europa u għal ċittadini. Issa meta eh, nitkenmu fuq il-pilastru li inti semmejt għandi mistoqsija. Inti trit il-kolleġisloni u leġislazzjoni biex tafaċċa l-eċċessi kif se tagħmel meta niġu għal approċċ orizzontali mal-kollegi eh, tiegħek. Grazzi ħafna għal kommenti tiegħek sur Sanchez Pezedo. Jiena nerġa' ngħid li l-kumitat falmat fil-kommenti ta' introduzzjoni li nixtieq nkun eh, disponibbli għad dialogu u illi niskambja l-opinjonijiet mal-komitat. Dan ġara fil-modi u se jkompli ikonek fil-futur Jina qabel ma definizjoni tijak fuq ir-rwol tal-kompetizzjoni u solidarieta. Fuq dak li għandu xaqsam mal-azzjonijiet ta' klassi u kollektiv uh, eh, redress, jina għat li sur gozes, em rizultati imħabba fimġiba ta' kompani li jimxu kontra regolu tal kompetizzjoni imma jista' jkun hemm prodotti difettivi, prodotti tossiċi. U dan għandna bżonn iġildu kontra tiegħu b'mod orizzontali. Jekk u possibbli noħdu l-qorti hemm proċeduri nazzjonali. U punt ieħor li nixtieq ngħid u għalli hemm bżonn introduċu mekkaniżmi illi se jwaslu għal soluzzjoniet mux legali, ġifiri mux qoddim il-qorti għal dawk il kazijiet li mandomx bżon li mor qorti u għal dawk il kazijiet li ma involvux azzjoniet ta' klassi. Jek inti għandek jek inti trita jista' jkollok 30 sekond oħra li mandekx follow-up għadra għaddu għal grupp Alde għanna li sinjura Gular. Eh, il-Warnof Sunet Tajb, komissarju nominat, fil-fat diġa komissarju, maruf tajjeb, inti kellek weħet mill-portafolji liktar importanti b-setat u wisa li permettit li per deċiżuri tijak iġildu kontra l-kartels biex jipromovu l-pozizjoni tal-konsumaturi, biex jajnu l-SMEs, il-politika tal-kompetizjoni kienet suċess. U però f'ċerti stati membri hija fil-qalba tal-politika kontra l-Europa. E, mux kolħat jikonsidra bħala vantaċ. E, ċittadini mux bis konsumaturi. Forsi dini għatri nistaw nesploraw, x'nistaw najdu biex e, e nerġaw namlu attraenti il-politika tal-kompetizjoni. U x'se tagħmel biex l-Europa tkun tamil paċi mal-poplu mal, mal, mal biex najdu hekk fuq dak li għandu xaqsam mal-kompetizjoni. Grazie, ma nafx, jgħajt il-Komissarju, jekk iċ-ċittadini Ewropej jikonsidraw ruħom illi huma rridu hemm jaraw il-kumpaniji li qed japprofittaw roħhom mill-pożizzjoni dominanti jew pożizzjoni ta' kartell, hemm ċittadini li huma kuntenti bil-għajnuna statali li qed tagħmel distorsjoni tal-kompetizzjoni, hemm setturi li jieħdu l-għajnuna statali u oħrajn li ma jieħdux. E, dina hija ħaġa li ċ e, ċittadini ma toġo bomx. E, il-ċittadini ma jħobbux li jkun hemm sitwazzjoni privileġġata għal uħut u mhux għall oħrajn. Imma il-kwestjoni eh, hija tal għamlu. Jina nemmen il-lawnet aħna rridu ninfurzaw il trattati u l-standards li huma imnaqxin fi trattati mhux nitkellem biex trattati ta' Lisbona, trattati ta' Roma u anki trattati l-oħrajn kollha. Dawn it-trattati huma qafas legali għal politika ta' konfuzzjoni kompetizzjoni li hija unika fid-dinja, però għanda tiġi infurzata u għanda nispiegawa in-nies għandhom dritt illi jitalmu eh, jisimaw x'inhu ma l-vantaġġi ta' so illi jaħdem kif għandu jaħdem. In-nies eh, għandhom ikunu eh, jafu x'inhu l-vantaġġi ta' forma ta' regolamentazzjoni illi tippermetti l-eżistenza ta' servizzi pubbliċi illi s-suq ma jistax jipprovdi e, fil-kondizzjonijiet, fl-aħjar kondizzjonijiet u jitlob l-intervenzjoni tal-Istat u n-nies għandhom dritt ikunu jafu għaliex ċerti attivitajiet ekonomiċi għandhom jiġu sussidjati fl-interess eh, ġenerali. Jina, naħseb illi eh, li nispiegaw il-politika ta' kompetizjoni, meta namlu eh, din l-ispiegazzjoni l-advocacy hija vitali, importanti ħafna. Komissarju, enti għandek il-beneficju li tiġi minn pajis li votat iva għal trattat kostituzjonali, jien iġi minn pajis li vota kontra jiena eh, għandi eh, il-Moviment Ewropew fideja eh, fi Franza u nixtieq nistidnek tiġi eh, tkun ħaġa tajba eh, għan-nies eh, illi japprezzaw l-għajnuna statali meta ikunu se jitilfu l-impik tagħhom. Naħseb li tkun ħaġa utli għalik u koll li l-lajnuna statali għandhom ruol biex jiproteġu l-futur. Minu mħasseb fuq dak li għettajt inti. Jina nemmen, illi muħiċ possibli nispiegaw li svantagġi tal-politika ta' kompetizjoni billi naqraw it-trattat għalek fit-tini naħa, fit-tini bieċa tal-risposta tija jena tkellimt fuq l-ispiegazzjoni, il-komunikazzjoni, il-diskussjoni f'pajiskom bħal maġara f'pajizi oħrajn jiena spiegajt għaliex id-disciplina tal-budget, eh, rigorozità tal-budget hija neċessarju, hemm nies li huma eh, lesti eh, jisimawna. Jiena rajt fil-gazzetti Franċiżi dal-aħħar illi ħafna me ċittadini ta' Franza kienu mħazbin fuq il-dejn pubbliku ta' pajjiżhom. Jekk inti fil fat titkellem man-nies u tispjegalhom x'inhuma l-vantaġġi ta' suq illi jaħdem kif suppost u xi żvantaġġi edin, xi żvantaġġi qegħdin imorru lejn il-kartelli u l-abużu tal-pożizzjoni dominanti, e, bluzu tal-flus pubbliċi, allora il-ċittadini se jkunu fuq naħatijak, mhumiex se jmorru kontra. Imma trid ukoll tajt illi s-servizzi pubbliċi għandhom jinżammu. Grazzi. Id-dispieċini ninterrompik, essa naddu għal ħodor u sur Lamberts. Grazie, President. Fisem il-grupp tal-ħodor nil-għal kommissarju aħna dejjem konna impressionati bil kualità ta' dialogu l kellek ma' dan il-Parlament u jina kontent nara li inti għadak impenjata dialogu ta' kualità maħna. Għandi kwistjoni diffiċli li għatma ġit verament konsidrata mis servizzi tal-kompetizjoni fl-Unjoni Ewropea, ċoħe il-kompetizjoni fiskali. Nistaw najdu li eh, forsi miex kwistjoni li t-rigwarda l inna ma tista tkun anki kompetizjoni muxira, mux ġusta u fl-istess ħin tista' twassal ukoll għad distorsjoni tas-suq. Meta stati membri tal-Unjoni Ewropea Eh, illi introduċu eh, previżjonijiet fiskali li waslu fil-fatt tal-tax havens u bekk jattiraw eh, f'pajjiżhom kumpaniji u fl-istess ħin edin qegħdin ineħħu tħul mill ġirin tagħhom edin jagħmlu distorsjoni tas-suq. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq dan id-dibattitu x'ti inizjattivi se tieħu fuq dan is-suġġett. Grazzi Sur Lambert. Jiena l-pożizzjoni tiegħi illi kemm tal-Komissjoni prezenti kif ukoll tal pozizjoni li ġejja li ħana kontra tax havens. Naħseb li dawn l-aħħar sentejn mill-ewwel summit tal-G20 eh, preżenza tal-Unjoni Ewropea eh, bil-Kommissjoni il-ġlida kontra eh, tax havens u l-autoritajiet li ma jkooperawx fid-dinja waslet għal riżultati tajba. Inti taf li hemm ħafna ftejmijiet li eh, eh, issa aċċettaw li jiskambjaw l-informazzjoni fiskali wara l-ewwel laqgħa tal-G20. Mhix ħaġa faċli ma bżonn inkomplu fuq eh, din it-triq. Fuq dak li qed jiġri, fuq dak li għandu ċasam man qafas leġislativ fl-Ewropa, fuq dak li għandu ċasam man nuqqas ta' qafas leġislativ fl-Ewropa, fuq dak li għandu ċasam man tassazzjoni. Ma jistax ikollok kompetizzjoni bil-konċessjoni ta' vantaġġi fiskali. E, fil-ġurisprudenza e, intqal illi il-pajizi għandhom id-dritt li għatu livelli ta' taxxa sakemm jirrispettaw il-livelli tal-VAT u kwistjoni toħrajn kemm int u anki jien, eh, u bla dubju, jiena nereferi anki għal afasiħor ta' kooperazzjoni fuq dak għandu xasam mal tax havens. Eh, bħala komissarju aħna għamżon eh, namlu referenza għat trattat dana dinja risposta ċara ħafna president Però u importanti għat ċittadini tana, kif għal kollega tana, jekk l-Unjoni għanda turi li għetta topera fl-interess ta' ċittadini għanda bżonn Eh, tħares anke lejn din il-ġurisprudenza. Għaxin kera ċittadin se jkollhom impressjoni illi għal darboħra il servizzi pubbliċi sejrin għallar u il-kumpaniji edin jibbenefikaw. Iridu naraw xtajt il-ġurisprudenza. fil fat aħna ma nistawx nikdbu il deċizjoniet tal-orti tal-ġustizja Ewropea, la jentu laqasir. Imma jina naħseb illi fir-risposti ta' ħafna stati membri għal-kriżi, jiena nista' ngħid li kont kontent illi nara illi hemm pozizjoni differenti fuq it-tassazzjoni milli kien ġara f'dawn l-aħħar snin. Et jiġri kol fl-opinjoni pubblika u naħseb nistaw nitkellmu fuqha. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal grupp ECR u għandna l-Sinjura Swinburne. Grazzi ħafna nil-ak hawnhekk fosta ta' fisem li sijaru, grazzi tal-kontribuzzjoni tiegħek fir-rwol preżenti tiegħek. Fuq lajnuna tal-Istatu miżuri ta' intervent temporanju, speċjalment fuq kumpaniji ta' servizzi finanzjarji. Ħafna pajjiżi ħasbu li hemm bżonn ikun hemm appoġġ finanzjarju għall istituzzjonijiet finanzjarji wara dawn l-interventi id-DG għal-kompetizzjoni issa deċidiet li t-intervjeni sabiex tiżgura l-irtirar ta' dawn il-miżuri. Tista' tagħtin l-opinjoni tiegħek fuq dawn l-interventi u tikkummenta wkoll kif niżguraw li l-opinjoni pubblika fi stati membri individwali eh, tkun waħda eh, fuq eh, ġustizzja u kompetitività. Bżonn formula standard l-opinjoni tiegħek dwar interventi kif se niżguraw konsistenza fuq il-daqs tal-investiment meħtieġ u inti ha titkellem favur trasparenza u kol xinajdu dwar kumpaniji u eh, model ġenerali fuq kumpaniji li kellhom miżur ta' intervent. Grazzi ħafna, kif taf. Il-Komissjoni adottat erba linji gwida, erba komunikazzjonijiet fuq il-mod kif nittrattaw l-għajnuna l-istat tas settur finanzarju wara l-krizi jew matul il-krizi. Eh, linja gwida ġenerali għal eh, dwar il-settur bankarju ieħor dwar kapitalizzazzjoni mill-ġdid u oħra dwar l-assi u l-oħra dwar għal garanziji jidirli. Kienet raba waħda daw l-elementi kollha ġew diskussi. Mhux biss dan il-Kommissjoni manka mal-Parlament u jiena ninsab perswas li intom konxi L-numru ta' diskussjonijiet li kenna fil-mandat preċedenti tal-Komissjoni ma' l-Ekofin ma' l-Istati membri u għalek għanna għafas ta' linji gwida sabiex natu koerenza li trattament individuali ta' zewċ tipi ta' deċizjonijiet illi għanna konna obbligati nadotta waqt il-krizi l-ewel sabiex natu eh, clearance jew le li l-iskemi adottati fuq livell nazzjonali mill-istat membri tagħna ħafna minnhom fil-fatt appoġġ għas settur bankarju u dak finanzjarju provajna wkoll nużaw dawn il-lini gwida orizzontali sabiex nagħtu trattament ugwali għal skemmi li ma kienux eh, l-istess fi stati membri differenti wkoll trattament ta' każiet individwali l ta' banek illi eh, ġew mejjuna bdejna fl-2007 fil-fatt eh, bl-ewwel operazzjoni ta' salvataġġ u mbagħad il-banek wara dan irċevew raġunijaw l-oħrajn u tal-istat f'stati membri differenti. Aħna issa qegħdin niddeċidu x'se servi ta' segwitu għal dawn il-programmi u nieħdu deċiżjonijiet każ b'każ. F'ċertu każijiet sabiex eh, intawlu l-iskemi nazzjonali li situazzjoni għada t-provdi riski għal stabilità finanzjarja u f'każijiet oħrajn analizzaw il-pjani ta' ristrutturar eh, forma tajnu namnaħ tal-istat. Nasab li qed nagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna u ħankomplu nagħmlu hekk għaliex ħafna mid deċizonijiet għandhom jiġu dotati fix-xhur li ġejjin u fis-snin li ġejjin. U fl-istess ħin din niddiskutu bejnietna flimkien ma' Ecofin u anka flimkien mal-Parlament meta dawn il meta dan il-qafas eċċezzjonali jiġu implementati. I'm sorry. Um... Niskuża ruħi tajt il-President. Għandek mistaqsija oħra? Iva, jek permetti li tajt il-kellima. Fil-wart preċedenti tijak, inti kontaf li ma student finanzjari fl-ma pajizi se jkunu ta' tħassib għalina. F'termini ta' kompetizzjoni, tista' u kol tajdinna eh, se tkun l-attività l-ġdida? Jina imħasseb kem għal pozizjoni li għaddit wanka f'dik li ġeja, hija l-ewennet li nevitaw eh, problemi eh, fejn dawk li mumiex qed jiksbu riżultati pożittivi ma jkomplux il fatt jirċivu għajnuna tal-istat ukoll sabiex nitolbu ristrutturar u nerġieġa jkollna livellu gwali għal kulħadd sabiex niżguraw il modelli ta' negozji u strateġiji fit-tul ta' dawn l-istituzzjonijiet ikunu viabli u li jerġgħu jiselfu mill-ġdejt l-ekonomija reali Dan huwa lan aħari ta' settur finanzjarju viabli. U ovvjament ukoll sabiex ma nittrattawx lil dawk li qed jiksbu riżultati pożittivi b'mod diskriminatorju. U dawn għandhom id-dritt li jistaqsu l-Kommissjoni tippermettux il dawk li ma nexxilhomx jiksbu riżultati pożittivi li jkunu f'pożizzjoni aħjar minna. U naħseb li qed nagħmlu dak komplu namlu da kollu li nistaw hija kwestjoni diffiċli ħafna. Għaliex għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew per eżempju niftakar fl-aħħar laqat ekofin dwar il-kwestjoni kontent najt li s-Sinjura Kroos jekk bokod attenta għaliex l-istabilita finanzjarja edha taħt riskju, miex faċli, pero naħseb li rnexxin niksbu suċċess. Grazzi ħafna. Naddu għal grupp tal-ġiwi, Sur Gurt. Iva, grazzi ħafna. l-Munja. Għandi mistoqsija dwar banek, jena ġej minn stat membru tal-Unjoni Ewropea, fejn għanna banek privati, ma għanna wkoll settur bankarju kemm xejn kbir. Il-banek li jiselfu u bannek oħrajn li ġew attakkati frekwentement mill-Kommissjoni l ġejjem trattatom bħala ċaġa li qed toħloq distorzjoni fil-kamp tal-kompetizzjoni. Il-saving banks, part partikolari, madana kollu, ipproteġu il-pajis kontra il-krizi. Għal daqstant jiena interessat nisma minn għandek x'taħseb bħala eh, komissarju nominata għal nix x'taħseb dwar dan is-settur. Grazzi ħafna, Sur Klute. Jiena ġej minn pajjiż li għandu numru kbir ta' banek li semmejt int u għanna settur ukoll li huwa inqas kbir imma importanti wkoll ta' banek kooperattivi. Issa jiena dejjem emment illi istituzzjonijiet finanzjarji mhumiex tajbin jawżina għabbażi ta' li ma' forma ħajjieħdu imma l-mod kif imexxu risorsi, il-mod kif eh, eh, jitrattaw regoli dwar solvenza u falliment u li ma jitlux friskju zejjed li fl ħar kollu jħallas għalih ċittadin. Dik il-politika tiegħi issa u dan l-instajt fuq kompetizzjoni għal issa. Ja, äh, nur meine Rückfrage nochmal dazu, die stark. Iva, mistoqsija supplementari, jek permettili. Is-saħħa ta' dawn il-banek kienet tinsab fil-fatt li huma e, banek pubbliċi mejjuna mill-flus ta' minħalla 16 u bekk setaw jipprattikaw politika fil-Ġermanja b'appoġġ ukoll għall-intrapriżi żaru medji. Il-banek il-kbar il banek il il banek il kbar Bażikament fl-aħħar snin ma kienux qed jiftħu kontijiet għal kumpaniji żgħar li jiddependu tant minn fuq dawn il-banek pubbliċi. Għal daqstant, għandi raġun ikkonkludi mill-risposta tiegħek illi dawn il-banek għandhom jibqaw eh, fil-forma preżenti kif huma? Fit-termini tal-portafol tiegħi għal daċċassam regoli dwar nota l-istatu kompetizzjoni daw jiġu rispettati e kif il-kollega Barnier għandu l-obbligu illi jirregola fuq is settur finanzjarju. U responsabilità ta' regolaturi nazzjonali u ta' autorità supervizorja tal ġini fl-Europa għandaw kolli id-dmir illi tiżgura li dawn il-regoli ġobduti kulħadd fis settur finanzjarju għandu rispettom kena eżempju eccellenti waqt il-krizi kif eh, tiġi maniġa tal-krizi minn istituzzjonijiet finanzjari illi huma saving banks daw kooperattivi u kellna wkoll eżempju ħżina wkoll dak nuxansam management u tmexxija investimenti ħżina per eżempju jew eh, management difettus tal-rizorsi minn dawk kelli għandhom fidem rizorsi finanzjarji, għanna banek kooperativi u dawk ta' investiment uħut marufa u anka eh, kompanijiet ta' assigurazzjoni fl-Stati Uniti. Anka dawk li sponsorizzaw eh, timit tal-futbol. Il-mod kif navitaw il-krizi kienet illi ikonna eh, prassi tal u management tajjeb. Grazie ħafna naddu issa għall ifd is-sur Blum. Ħankun kemm xej parrokjali, skużani ta' dan kont impressionat minn dak li qalu ċertu MPs tar renju Unitu li għandna hawnhekk hija kwistjoni ta' identità ħażina, però issa ninsab fil-qasam pubbliku hemm bżonn niċċaraw l-affarijiet jekk tippermettili. Inti membru tal-naħa marxista tal-Partit tal-ħaddima fi Spanja, inti kont parti mill-gvern ta' bej 86 il-gvern li mar kontra l-indipendenza ta' pajzi Baltiċi u inti kont meċej tal-SWTP fil-koalizjoni mal-Partit Komunista fi Spanja? Jura Membru era miembro Spanjol. gobierno Jiena kont membru tal-gvern Spanjol, membru tal-Partit Soċjalista tal-ħaddiema, jiena Gburi li kont membru ta' tal-partijt minn 1974 jek kon t-kellimt għat ma' mal-kanċilir kol dan il-gvern nizel fl-istorja pala il-gvern illi mexa tajjeb għal dak nuxaqsa monifikazzjoni tal-Ġermanja u, u demokrazija fil-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u l europa tal-Vant ħafna minnhom membri tal-Unjoni Ewropea llum il-partit tiegħi u personalment dejjem appoġġa tkabbir mingħajr l rizerva. riserva. Issa. Għal dak l-għandu xaqsam koalizjonijiet bej partiti differenti fost il-valuri fondamentali tagħna bħala Ewropej Demokratiċi hija l-idea illi l-idea tkollha espressi għabbażi ta' rispett mingħajr rispett minar eh, u eh, manna naqatni li kollu għal violenza u rispetta non ruħ dejjem. Uh, no, that answered perfectly adequately. Thank you so much. Le, grazie ħafna. Rispondejta jeb ħafna l-mistoqsija tijaj. Uh, now we move on to the non-aligned Mr. Martin, Hans Peter. Is-Sor Martin. Jek joġbu. Hans Peter Martin, jek joġbu. Grazie ħafna. Signora President, inti professjonist, Sur Komissarju, mannix għalfejn inkwetaw dwar inti se tiġi maħtur mill-ġdid. Bla dubju jekk il-Parlament Ewropew għandu dritt li k pala nominat mod individwali e, mux mod kollettiv, n-trattawkom mod individwali. Għan nissa trattat tal-Lisbona, ma għanna u koll ħafna sinjali mill konsil parzjalment appoġġati mill-Kommissjoni sabiex nużaw forum differenti eh, sabiex nżommu l-Parlament barra mill-proċedura ta' kodeċiżjoni. Inti taqbel ma dal-periklu? Jekk eh, ma taqbilx ma dal-periklu, kif se tippreveni situazzjoni fej il-Parlament niskludu dan il-mod? Ovvjament, la pala persuna individuali u laqas pala membru tal-Kommissjoni ma nappoġġa l-ebda tattika jew idea li innaqsu nimminaw l-iskop tal-kamp ta' applikazzjoni. Jina perfettament soddisfatt għal fatt li trattat tal-Lisbona qed jispandi l-kodeċiżjoni qed jinvolvi iktar il-Kamra tagħkom fl-attività leġislattiva l-unika inizjattiva leġislattiva li għamilt referenza għalija, iġifiri, dik tal-redress kotlettiv jiena għat illi ħassejt li din għandha tiġi trattata taħt kodeċiżjoni. Nfakkar l-onorevoli membru li beti jista' jħares lejn bażijiet legali differenti sabiex nitrattaw dan il-kollegi tija u jina personalment nemmen li l-ekko deċizjoni għu għamot kif niproċedu għandek Mistoqsi oħra? Fid-dawl ta' dak li għat, inti per eżempju tappoġġa l-idea ta' parlamentari illi kollom dritt illi jitkelmu fil- gruppi ta' ħidma tal-Konsil u l-qat tal-Konsil, e kif il-Konsil jiste parteċipa fil-qat tagħna pereżempju? dwar relazzjonijiet bej Kommissjoni u l-Parlament, jina naħseb illi ħankunu qed naġġornaw il-ftejm qafas bej żewġ istituzzjonijiet u l-idea hi illi fl-aħħar mill-aħħar intejbu il-mod li bih il-relazzjonijiet bejnietna jiġu trattati. Naħseb mill-perspettiva istituzzjonali l-affarijiet imxew tajjeb ħafna. għal dwar il-Parlamentu Kunsil, Naħseb illi din hija xi ħaġa li għandhom tinnegozjaw mal-kollegi tagħkom fil kunsejla għaliex mhux ir-rwol tiegħi li nindaħal fir-relazzjonijiet bej dawn iż-żewġ istituzzjonijiet, ġifieri parlament u l-Kunsill. Okay, thank you very much. Uh, Tajjeb, grazzi ħafna. Issa mistoqsijiet mill-Kumitat għat-Trasport għaliex għandna kwistjoni ta' trasport li wkoll hija inkluża f'dal portafoll. Is-Sur Marinescu, Fejja Sur Manesku. Iva, grazzi, Signora President. Mill-ewwel ta' jannar 2010, it-trasport ta' passiġġieri internazzjonali ġie liberalizzat. Dak ta' tabija kien ġa liberalizzat u għat kumpaniji ta' trasport kemm għal passiġġieri kif ukoll għat-tabija illi huma fidej l-Istati membri u li benefikaw direttament u indirettament mill l tal-istat u fl-istess ħin it-trasport huwa servizz importanti ħafna għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Kif qed tara inti l-ġejjieni ta' din is-sitwazzjoni mill-perspettiva tal-portafol tal-ġejjieni tiegħek għal kompetizzjoni majnuna tal-istat? Grazzi. Grazzi ħafna. kif forsi taf diġa, kif forsi tafu intom il-kol. Fid-distribuzzjoni ta' portafolli bil kommissari ġi mill-President Barroso illi l-kompetizzjoni Kommissarju kompetizzjoni ħares lejnuna tal-istat fit trasport li qabel kien parti mid-Digitran u l-Kommissarju għat-Trasport. U forse tħares lejlajn unit tista' sib każijiet illi waslunna sabiex nanalizzaw kif nistgħu nirregolizzaw lajnuna tal-istat l-interess ġenerali ta' kulħadd din kwistjoni importanti ħafna li semmejt anka fil-kommenti ta' introduzzjoni tiegħi. Hemm kriterji ċari, però wkoll għandna trattat ġdid u għandu artiklu 14 artiklu speċifiku dwar trasport pubbliku u koll artiklu 106 fuq kwistjonijiet oħra jekk għandna bażi legali ġdida hawnhekk. Mal-Parlament issa rridu naraw kif se niproċedu u kol naraw kif nistaw nimplementaw dak li l-Kummissarju Barroso tkellem dwaru fil-lini gwida politiċi tijaw bħala eh, qafas eh, kwalitattiv. Din ma se tkun biċċa xogħol faċli ħafna. Għat trasport, mod partikolari, hemm punti fejn deċiżjonijiet se jkollhom jittieħdu deċiżjonijiet diffiċli. Huwa diffiċli sabiex tisma' xed servizz pubbliku u setturi oħrajn. Imma dan għamluh għamilnih setturi oħrajn li ġew liberalizzati qabel u għawnek hawnhekk ukoll pal trasport tal passiġġieri permezz tal-ferroviji illi se jibda jkun liberalizzat propju f'ġejjini qarib. Inti semmejt it-trasport pubbliku huwa servizz importanti ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U ovvjament fuq dan is-suq kompetizzjoni ħilsan tiġi żgurata, però hemm sitwazzjonijiet ta' monopolju fuq trasport pubbliku, speċjalment fil-żona ta' Pariġi fejn il-monopolju huwa garantit mill-leġiżlazzjoni Franċiża nifisa kif tara is-sitwazzjoni ta' monopolji fis-settur tat trasport pubbliku. Taħseb li dawn il-monopolji għandhom ikunu possibbli jekk iva m'għandniex napplikaw il-prinċipju ta' reċiproċità fejn l-operaturi ta' servizzi ta' trasport il l-monopoli tagħhom huma garantiti mill-leġiżlazzjoni jkunu esklużi mill-prokurament pubbliku fi stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Kif inti konxu, eh, onorevoli membru, id-definizzjoni ta' dawn tip ta' servizzi ta' interess ġenerali u li fej għanna ħafna lokal manovrar l-istati membri għalhekk rridu noqdu attenti kif nesprimu l-opinjoni ta' għana kas b'kas. Rridu nirriflettu dwar dan fid-dettal u nħarsu lejn dan minn angoli differenti, mhux saqat nirrispondi fuq ka speċifiku jina ħat nota tal-tħassib tijak, tal-kommenti tijak dwar dan il-ka speċifiku u eh, nerġa' mmur lura għal dan f'dettal fil ġejjini Però għalissa musa noħroġ b'opinjoni definittiva li ma jgħinx il-komissarju għal-kompetizzjoni li joħroġ b'opinjonijiet fuq eh, situazzjonijiet speċifiċi, hemm bżonn analizi analiżi dettaljata li ħati iprovdi wkoll il-ħajprovdu wkoll is-servizzi legali. Issa fissem li għar l-Onorevoli Van Dalen. ħafna, jena viċi-prezident tal komitata tat Trasport, U għandi mistoqsija l-komissarju nominat fuq l tal-istat, il-kompetenzi tijak fuq lajnuna tal-istat fil-qasam ta' trasport għaddit mid-digitren għal digitijak. Il-komitat ta' trasport eh, aħna qed nistaqsu kif nistaw naħdmu ma' digitren fuq kwistjonijiet speċifiċi illi trattaw l l-għajnuna tal-istat u li huma trattati mid-digitijak Mistoqsija konkreta fuq l-ernu tal-istat tal dak l jaqsam il-portijiet ta' qablek inqal illi ħajkun hemm regoli malajr fid-2009 fuq l-għajnuna tal-istat għal portijiet. L-2009 issa għadda meta se jkun hemm proposta fuq l-għajnuna tal-istat fil-portijiet. Iva, grazzi ħafna, bla dubju. Mustat se tkun bieċa xogħol faċli illi naddu tras il-kompetenza tal-għajnuna tal-istat minn DG minn eh, DG għall-oħra. Pero servizz illi hu nkarigat mill-dawn l-għajnuniet, ġifri l-unità li titratta din l-analiżi f'DG Tren, issa se tgħaddi taħt il-DG għal-kompetizzjoni u l-kommissarju issa responsabli għadak tal-kompetizzjoni mux tal trasport. Pero ovvjament se jaħdem u jikordina xogħlu flimkien mal-Komissarju Trasport f'dan il-qasam. Ja ħaġa loġika din li li din kollaborazzjoni tkun iktar dettaljata u perfetta l ekber komissar responsabli minn setturi differenti għal għajnuna tal-istat ġa kena analizi u segwejna u koll il-kwistjonijiet Fil-qafas li għamilt referenza li jħint pal per eżempju l orientament differenti kien bidu ta' xogħol xogħol illi għandu jkompli u ovvjament se naslu l-konklużjoni fi xogħol li ġejjin u issa taħt responsabilità tal-Komissarju għal-Kompetizzjoni. Però ovvjament brabta mill-qrib ma' asoċjoni ta' ħidma mal-Komitat għat-Trasport, mal-Komissarju għansi ta' Trasport. Mistoqsija oħra tista' tgħidilna b'mod konkret se nippreżentaw dil proposta l-ġdida dwar l-għajnuna tal-istat fil-qasam tal-portijiet fil-rebija qabel is-sajf u t punt ċertu kollegi mill-Komitat tat Trasport jitrattaw kompetizzjoni fil-loqsma differenti ta' trasport uħut eh, uħot me l-loqsma ta' trasportu mażentati u dan l-aspet ħajkompli? U kif se titratta inti dan l-element tal-kompetizzjoni fiskali fil-qasam ta' trasport? Ma nistax intik data preċiża dwar kif se nadottaw eh, dawn l-orientamenti għaliex din hija kwistjoni li fil-preżent eh, għaddejja eh, minn dan it-tibdil minn diġi għalliħor. U fil-tħul ta' dan ta' din il-kommissjoni l-ġdida eh, ħanaraw ċertu tibdil, intom tiddeċidu sa meċ kwistjoni bista' kompetizjoni bis, biss, imma hija wkoll kwistjoni eh, ta' qasam legali wkoll. M'għandux ikun hemm diskriminazzjoni fost is-setturi għaliex kulħadd għandu jiġi trattat eh, b'mod ugwali. Ma nasibx li hija kwistjoni ta' kompetizzjoni però jien naħseb li hija kwistjoni ta' politika ta' trasport marbuta mal-politika fiskali. Politika illi infakkar f'dan il-Parlament b'mod eċċezzjonali huwa hija politika eh, diffiċli ħafna illi tieħu deċiżjonijiet tagħha għalija fuq livell Ewropew. Niftakar eh, kwistjoni fuq il-petrolju fekofin u nafu kif spiċċat din id-diskussjoni appuntu, grazzi thank you very much. Grazie uh, and Grazie Grazzi li l-Komitat ta' Trasport li zammaw mal-ħin. Issa naddu għal membri tal-ikon u il-Viċi Presidenti Sur Garcia Malkarjon. Grazzi ħafna, Signora President, nilqaw li l-Komissarju nominat fil-prezentazzjoni tiegħek qed li waqt il-kriżi l-Istati Membri kellhom jadottaw serje ta' miżuri serji ħafna biex jirranġaw situazzjoni ta' l-istituzzjonijiet li kienu fallew. Din is-sena nistgħu nerġgħu nirranġaw l-affarijiet fl-2010 inti bħal kummissarju tal-kompetizzjoni x'tista' tagħmel biex tara li entitajiet li kellhom jiġu mibnija minn fles pubbliċi ma jkunux f'kompetizzjoni ma dawk li kienu aktar prudenti. Tini punt, x'miżuri inti ser tadotta biex tassigura li l-banek ma jmorrux lura għal prassi tal-passat li wasluna għal kriżi rridu xi tip ta' network li sertejna minn bagħad jekk ikun neċessarju. Kretta ħafna sur Garcia Margajo. Ejja nkunu ċari. Mhux il-flus flejes pubbliċi kollha l-istituzzjonijiet finanzjari ma annataw lil dawn il-banek biex nevitaw il-falliment jew ikella biex solvenzi ma tkunx f'periklu li mbagħad wassal għal riskju sistematiku għall-ekonomija kollha kemm Jiena naqbel li irridu morru l-ura għal level playing field malar kemm jista' jkun biex bekk l-entitajiet fis-swieq ikun jistaw jikompetu jistgħu jikkompetu fuq il-livell ugwali. U daw kollha li daw kollha li rċevew bailout aħna irriduhom li jisibu modell ta' negozjar viabli ġifiri rridu investimenti biex bekk dawn l-entitajiet ikunu jistgħu jikkontribwixxu għal kofinanzjament tal eh, l-tirar tal-għajnuniet. F'dan ir-rigward irridu nevutaw li ikun hemm eh, konsegwenzi u problemi. u biex l-istituzzjonijiet finanzjari ma jġibux ruħam ħażin kif għamlu fil-passat. Jiena naf li diġà diskutejna, diskutejtu daw l-affarijiet bil-kamra u nispera li l-affarijiet, id-diskussjonijiet jibqgħu għaddejjin. dawk li huma qed jieħdu sieb il-Micro Credential Supervision iridu għodu attenti għal supervizuri u supervizuri finanzjari koll jridu jagħmlu l-istess kif ukoll dawk li qed jieħdu ħsieb il-kompetizzjoni jridu jaħdmu l-koll flimkien biex jevitaw li nerġgħu naslu għal dik il-prass eh, dik l-imġiba li waslitna għal kriżi preżenti. Grazzi. Komissarju, jiena naċċetta dak li qed inti. Però d-domanda hija kif inti ser tanalizza il-counter value tal-assi f'każ ta' falliment. Il-biraħ il-Komitat tal-Stabilità Finanzjara intaqa' u tkellmu dwar prassi li waslet għal din il-kriżi Is-sur Karwana għalinna dwar eh, is-situazzjoni kif fis-settur eh, tal-banek. Jiena l-ura qed nitkellem dwar il-problema li hija marbuta mal-fatt li l-assistenza qed tingħata lil banek b'mod mhux diskriminatorju għamlu x'għamlu dawn il-banek. Inti taħseb li s-sistemi tal-estate aid għal eh, sistemi finanzjarji għandhom jiġu jingħataw riforma u biex jgħinu lil dawk li kienu prudenti u mhux lil dawk li kienu biex ngħidlek żiena. Grazzi ħafna. Jina ser nirreferi għal dak li għal is-sur Garcia Margajo u dan mhuwiex eżattament il-klim tiegħi. L-assistenza hija waħda temporanja. U kemm kemm kemm hu twil dan iż-żmien temporanju. Din hija deċiżjoni diffiċli. Ma nistawx ngħidu li f'ċertu żmien f'żmien ftit xhur dan ser jispiċċa, ser ikun kollox il-passat, ma nafux ser jiġi f'sitt xhur f'tmien xhur aħna. Aħna ser naraw min ser ikollu raġun. Hemm ħafna inċertezza. Anke jekk is-sitwazzjoni aħjar milli kienet is-sena l-oħra, xorta waħda għad hemm inċertezzi kbar, riskju ta' stabilità finanzjarja, u allura ikun e, persona responsabli kikun għati ċertu żmien jiena ta' meta din dan kollu ser jispiċċa. Skużawni jekk qegħdin ħawduk bil-ħin hawnhekk għaliex aħna qed ninsew biex nagħmlu resetting tal-arloġġ. Skużawni. Allura issa ser ngħaddu għal Surbalt mill-PPE. Grazzi ħafna, Senjura President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill komissarju nominat Sur Almunja għal rimarki tiegħu talija tawek tal-hekk llum jien għandi xi domandi dwar eh, l-isfera legali, l-ewwel dwar il- liġi tal-kompetizjoni artiklu 81 ta' trattat tal-EC il-Parlament Ewropew mhux ser ikollu dritt ta' kodeċiżjoni fil-futur jiena nixtieq insaqsi xorta waħda però jekk inti ux ser tinkorpora l-Parlament Ewropew fil-żvilupp futur tal-din um, il-liġi. It-tieni punti nitkellem dwar klartez, dwar ċarezza u dwar ċertezza fil-liġi tal-kartels. Però xorta hemm element ewlieni xinajdu dwar il-whistleblowers. Jena nemmen li situazzjoni kifini bħalissa kifini situazzjoni legali bħalissa il-whistleblowers mandomx lebda garanzija li dawn mux ser kollom penalizajiet imposti fuqhom. Fuq l-artiklu il-ġdid 81 l-artiklu ġdid huwa 101 l-antik kien 81 hemm xi eżenzjonijiet dawn ġew diskussi mal membri kollha tal-Parlament u qed nitlu iktar fid-dettall Jekk niftakar sew, id-data tiġi reveduta qabel Mejju, hemm żewġ eh, eżenzjonijiet tal-kategorija fl-industrija u fl-assikurazzjoni dawn bej marzu Mejju jrid jiġu reveduti, il-proċessi tal-konsultazzjoni ġabed dal-Parlament qed jieħu sem. Issa fir-rigward tal fejm orizzontali, id-data ta' skadenza hija t tmiem ta' din is-sena. Il-proposta tiegħi hija li aħna għanna nadrixxu ma' dawn il- dati ta' skadenza, jena lest nisma opinjonijiet oħrajn u namet kambju ta' opinjonijiet għal-aħħar moment, sa' kem il-Komissjoni tkun fi stadju biex tiħu tkun waslet biex tieħu deċiżjonijiet li huma ferm importanti fuq it-tieni punt li inti semmejt. din hija il-kwistjoni tal-whistleblowers. L-idea li il-kartels jeżistu u qegħdin jibbenefikaw minn nies li qegħdin jgħalqu għajnejom lejn xi ħaġa pereżempju per lejn l-aspetti ta' proċedura li jgħinuna li il-kartels ma jobbużawx il-pożizzjoni tagħhom dawn ikunu mil-qoha ħafna, però naħseb li rridu nanalizzaw dan kollu kas b'kas. Jekk naraw eżattament kif il-Kummissjoni hija responsabbli u diġi dg responsabbli tratta din il-kwistjoni, li li permettew li xitib ta' immunità fir rigward ta' kartell nasab li din tip ta' tkun waħda effettiva ħafna. Iva, għandi id-domanda follow-up inti tkellimt ukoll dwar proposti fil-qasam ta' collective redress. Jiena nixtieq inkun naf. Inti fuq li ma bażi ser tagħmel dan għaliex ma naħsibx li taqa' eżattament taħt il-ġurisdizzjoni tiegħek naħseb li dan huwa taħt il-kompetenza ta' Sinjura Redding. Kifet qabel, hemm modi differenti permezz ta' kif il-collective address jintuża. Bħal per eżempju, ħsara li ssir li kumpanija żgħira jew inkella lill-konsumaturi minħabba abbuż ta' pożizzjoni dominanti jew inkella prassi żiena u f'dawn il-każijiet hemm il-possibilità bżonn fl-opinjoni tiegħi li aħna namlu supplement tal-applikazzjoni tal-standard ta' kompetizzjoni u tal-regoli u tal-liġijiet u nassiguraw li dawn il-penalitajiet jkunu jaqblu mal-ħsara li tkun saret u jamlu possibbli li tittieħed azzjoni privata jekk in-nies uħossu li kien hemm ta' eh, ċertu proċedimenti u li dawn namlu l ħsara. U aħna ma rridux kifet li jinħolqu dan tip ta' problemi fl-Ewropa, però xi kultant xi konsumaturi individwali jiġu mill-quta, però anke xi kultant in-negozji jiġu mill-quta. Grazzi ħafna, sa se ngħaddu għas-Sinjora Gjori mill-PPE kol. Grazzi ħafna. Sinjora President. Kummissarju, il-politika tal-kompetizzjoni għal portafol tal-Kummissjoni fejn indipendenza hija waħda indispensabbli. Għal daqstant, domanda tiegħek għandux taqsam ma' dan ma' kwistjoni li kienet importanti ħafna ġewwa eh, l-Ungerija fl-2006 qabel il elezzjonijiet tal-Parlament. Eh, Il-Prim Ministru Soċjalist qal li huma kienu li huma il-Ministru qal dan bħala riżultat ta' pressjoni politika u wara li kiena telefonata mill prim Ministru, is-Sur munja u il-kollegi tiegħu tawna l-opportunità biex u il-programm ta' konverġenza tal-ewwel ta' Settembru u allura id-domanda tiegħi din. Inti irċivejt din it-telefonata minn Budapest? Inti ħattazzjoni azzjoni minħabba mm, politik, pressjoni politika maħabba soċjalisti u tajt sitt xhur oħra biex jinala il-programm ta' ta' konverġenza u vera jew mhuwiex minnu dan li jentqal. Jekk joġbok, għajdilna x'inhi eżattament eh, is-sitwazzjoni. Grazzi. Leonet, komissarju tal-kompetizjoni għandu dritt li jkun parti minn eh, kwalunkwe partit politiku kollu l-idejat tiegħu, jien għandi l-idejat politiċi tiegħi li huma differenti minn dawk ta' ta' tal ta' kompetizjoni oħra fil-passat u minn komissarji oħra u allura ma naħsibx li dan automatikament ser jirrifletti l-attività tal kummissarju aħna ser naraw dak li tagħmel il-kummissjoni skont it-trattati Inti qed tistaqsini dwar każ li jmur lura għall-2006. Minħabba li jiena bdejt bħala kummissarju eh, tal-ekonomija u l-affarijiet monetari, jiena kont fortunat biżejjed biex inkun eh, fil-mandat tiegħi meta kienet isseħ kabbir. Jiena tkellimt fuq telefon ma' ħafna nies l-Ungerija kienet fuq threshold per eżempju, aħna kena diskutu ma l-autoritajiet Ungeriżi, kena tkellmu fuq rekomendazzjonijiet u dak li nista' ngħidlek huwa li fl-Ungerija, fil-Portugal, fi Spanja u f'każ ta' kull pajjiż fejn aħna kellna nittrattaw kwistjonijiet ta' disciplina tal-budget, dak li għamilt jiena kien nimplementa it-trattat xejn iktar u xejn inqas. U dan mhux faċli, U ikolli ngħid li fl-aħħar ftit snin l-awtoritajiet ta' l-Ungerija u soċjetà tal-Ungerija qed jagħmlu sforzi eċċezzjonali u jiena bħala komissarju tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji jiena sodisfatt li l-Ungerija qiegħda tidrixxi ma' dan il-programm u Minħabba fek l-Ungerija se tkun f'sitwazzjoni ħafna aħjar kieku huma ma segwawx ir rekomendazzjonijiet tal-Patt ta' stabilita u Tkabbir. Grazzi ħafna tad domanda tiegħek u jiena naqbel miegħek dipendenza politika hija waħda importanti u Ovvjament inti tista' tkun tappartieni għal eh, familja politika, però xorta waħda rridu nieħdu nota li fl-Ungerija huwa ċar li l-Gvern Soċjalista ta' formazzjoni ħażina u l-fatt li l-programm ta' konverġenza ma kellux għalfejn jiġi maluq sal-2006 zda nataw 6 xhur oħra ekstra, id-dejta ma kellix għalfejn tiġi ippubblikata u allura e, ir-riżultat tal-elezzjonijiet imbidel. Id-deficit kien ta' 9% flok 4.6 kif qalu fil-kampanja tal-elezzjoni, soċjalisti rebħu l-elezzjonijiet u rridu najdu li fl-aħħar ftit ġimgħat Mm, kien hemm xi statistika li ma natax u dan ġi meqjus illegali mill eh, rati u allura jekk inti ma ħadx azzjoni fuq pressjoni politika allura għalfejn il-Gvern Soċjalista irċieva iktar żmien biex jiffinalizza dan il-programm u għalfejn il-Gvern Ungeriż ingħata sitt xhur ekstra. Jiena se segwi dak li qed inti u Però jkolli ngħid li huwa b'mod normali li waqt elezzjoni jista' jkun hemm skambju ta' formazzjoni. Din hija xi ħaġa vinkolanti li tibgħat ċertu data bħal pereżempju informazzjoni ta' deficit pubbliku u f'dan il-każijiet l-ekofin il-Kummissjoni se jieħdu konsiderazzjoni li l-elezzjonijiet qegħdin isiru f'pajjiż partikolari pereżempju. Illum miex mm, ġurnata tajba, però darbohra fakkarni u jiena tik lista ta' kull sitwazzjoni unika fejn pajjiż ma matux il-programmi ta' konverġenza u tasabilita fil-ħin minħabba l-elezzjonijiet. Nista' ngħidlek li hemm lista twila ħafna. Grazzi u l-aħħar domanda mill-PPA e għal dan ir-round u Is-Sur Hockmark. Grazie ħafna. Jiena napprezza li fir risposta tiegħek inti qed tajt li int lesti tieħu azzjoni kontra kull gvern jew kumpanija li qed jiksru regoli tal-kompetizzjoni. Waqt il-mandat taħħas il-Kummissarju Kress tat multa kbira ħafna lil uh, eh, telefonika għal ksur tal liġi f'rigward ta' servizzi tagħha. Inti illum kif tqis dan il-każ u kif kieku kont taġixxi. Mhux minħabba pressjoni mill-gvern tiegħek stess. Hmm. Ikolli li Uma jafu eżattament il-Kummissarju għall-muna tista' stazzjon, però fil kasta ta' telefonika huwa minnu li il-Kummissjoni tat multa li kienet waħda kbira ħafna u jiena ma nistax niftakar eżattament jekk telefonika marriċ il-qorti tal-Ewropea tal-Ġustizzja ma nistax niftakar, però nista' ngħidilkom huwa li iva rridu nagħmlu monitoraġġ jekk dawk li qed jabbużaw mill-kompetizzjoni li Eh, kienu eh, fil-qalba ta' dik il-multa dak iż-żmien U kol kumpaniji oħra pereżempju li kienu monopoli tal-istat li naraw li naraw jekk iva kux qed jadirixxu mal liġi ta' kompetizzjoni. inti kieku kif konta ġiċi f'dan il-kas, kif tqisu dan il-kas, kien tajjeb li il-komissarju ta' qablek għatat din il-multa? Din hija domanda diffiċli ħafna, għaliex jiena ma kontx hemm dak iż-żmien. Jiena membru tal-kulleġġ tal-komissarji u bħala membru tal-kulleġġ jiena nappoġġa id-deċiżjoni bla ebda dubju. Um, thank you. Uh, now we move on to the Socialist and Tajjeb issa naddu għal SND. Eh, Signora McCarthy. Grazzi, komissarju, il-fatt huwa li il-banek ta' Ewropej ġew bailed out b'estimazzjoni ta' 5.3 biljun dollaru iktar mill-GDP annwali ta' Ġermanja. U allura ħafna biljuni ta' euro irridu jitħallsu minn profitti li saru minħabba dan l-appoġġ tal-gvernu u kol minħabba riduzzjoni tal-kompetizzjoni bejn il-banek minħabba l-kriżi. Għal daqstant jiena rrid imur lura nerġa' saqsik x'azzjoni speċifika inti ser tieħu bħala kummissarju tal-kompetizzjoni fil-kapaċità tiegħek biex inti tassigura li il-persuni li ħallsu t-taxxa ma jerġgħux ikollhom jkunu responsabbli għal ir-responsabilità tas settur tal-banek u inti ukoll tkun responsabbli għal kull xi levi tal-banek li jassiguraw li il-banek ser eh, jihdu responsabilità ta' kull nuqqas li kunu għamlu ma stess. Jiena u koll insaqsik biex konsidra li dan huwa falliment tal-politika tal-kompetizzjoni u kol tgħid l-istatur tal-banek li lebda sussidju mandux jintuża biex jitħallsu il-bonuses privati lill-istaff. Grazzi ħafna. Fl-2004 il-Kummissjoni ta' Barroso fil-bidu tal-mandat ta' tagħha adottat rekomendazzjoni dwar il-skemi eh, ta' remunerazzjoni ftit snin wara meta bdiet il-kriżi, jekk jiena niftakar sew, membru stat wieħed biss segwa dik rekomendazzjoni. Però fil-bidu tal-kriżi minħabba l-effett eh, proċikliku u minħabba l-riski eh, għalin ħafna li ittieħdu minn xi banek u minn xi istituzzjonijiet finanzjari li ġew inkoraġġati minn skemi ta' remunerazzjoni din il-kwistjoni ġiet trattata mhux biss f'rekomendazzjoni umli tal-Kummissjoni iżda wkoll fil-Bord ta' Stabilità Finanzjarja u wkoll f'xi modifikazzjonijiet oħrajn tal-regoli li aħna adottajna u li qegħdin niddiskutu issa f'dawn iż-żminijiet. Anka il-G20 f'livell massimu diskutu stabilixxu pożizzjonijiet ċari f'din il-kwistjoni fir-rigward tal-Kommissjoni tal-Kompetizzjoni u responsabilitajiet fil-fatt meta nanalizzaw deċiżjoni fuq uh, eh, pjaniet ta' ristrutturazzjoni ta' dawn il-banek li jirċivu l-state aid, aħna ser nanalizzaw fid-dettal ħafna x'tip ta' użu qed isir mill-flejes pubbliċi u aħna mhux ser naċċettaw li banek li ġew salvati jew inkella mejjuna waqt dan il-perjodu il-fiq tagħhom ser juri li jkun hemm żieda fil-bonuses eh, li ġew immirati għal finanzjament ta' dawn l-iskemi. Issa dwar id-domanda tiegħek il-Financial Transaction Tax jew dan it-tip ta' inizjattivi jiena għamilt statement pubbliċi fl-aħħar xhur jiena naħseb li din hija idea tajba ħafna. Naf li hija waħda diffiċli ħafna li tiġi implementata, però naħseb li għandha tingħata attenzjoni si ħafna eh, diskussjoni minna ħatana. Grazzi ħafna komissarju, domanda oħra dwar kwistjoni tal-servizzi finanzjarji inti les li tieħu azzjoni investigattiva bħalma qed jagħmel id-Dipartiment tal-Ġustizzja fl-Istati Uniti biex tassiguri li l-ebda kartel ma jiġi operat eh, f'setturi importanti strateġiċi finanzjarji li juru eh, riski kbar bħal pereżempju over the counter eh, credit defaults li qed jiġi kontrollat mill-banek ta' investiment l-iktar kbar. Iva, jiena rajt xiftit minn dawn l-inizjattivi li jidru li qegħdin isiru ġewwa l-Istati Uniti, aħna marċivejna marċivejniex fil-Kummissjoni l-ebda tip ta' ilment, però aħna qegħdin analizzaw bid-dettall uh, dak li qed jiġri fis-swieq finanzjarji f'dawn l-attivitajiet żgħar u tekniċi ta' sfiq finanzjarji li huma ferm importanti ħafna iktar importanti issa li tallimna ħafna waqt din il-kriżi. U allura aħna jekk nirċievu xi tip tal-ment, ovvjament aħna ser mm, niftu l-files tagħna. Però sissa marċivejna l-ebda il-menti eh, mill-utenti. Grazzi ħafna. Is-sur Pittella mill-SND kol? Skużani, ma rajtekx. Grazie, kummissarju. Il-kompetenza tiegħek kulħadd jafa. U hija konfermata wkoll eh, bla dubju mismiħ tal-lum. Inti kompetenti kif urejt ukoll fis-settur tal-banek. Jiena nixtieq nixbor l-attenzjoni tiegħek eh, fuq il- retail banks fejn hemm prattiċi illi qed jimminaw il-konkurrenza u qed jagħmlu ħsara għal konsumaturi. Kif tista' tagħmel, kif tista' taġixxi biex tevita dan kollu? Siempre che a través de nuestros propios medios o, o a través Iva, permets tal-medzi um, u l-menti li siru lilna kull darba li aħna nintalbu l-induazzjoni aħna jekk nħossu li huwa xira iva se induazzjoni, azzjoni, però f'dan il-qasam apparti minn dak li għamilna fil-passat jiena ma nafx eżattament jekk il-membri revoli ti referi għal xi ħaġa partikolari li rrid li n analizzata. Għaliex, l-azzjoni ġa tieħdet f'dan is-settur u minnhom għadhom miftuħa però u toħrajn għadhom d deċidu fuqhom. Qed nirreferi għal miżati li huma differenti u anki kondotta tal-banek eh, li ma jkunux qed jirrispettaw regoli u nixtieq insaqsejk jekk inti lest tintervjeni. Eh, mistoqsija oħra, il-kompetizzjoni hija importanti naqbel miegħek, però għandha timxi jitfit ma' sanzjonijiet. Fuq is-sanzjonijiet inti taqbel biex tirrifletti flimkien maħna fuq l-alternativi għal pieni eh, fil-flus, bħal per eżempju sospensjonijiet għall-amministraturi? Għal respekto. Eh, iva naf li hemm dibattitu dwar dan. Forsi f'xi pajjiżi iktar minn f'pajjiżi oħrajn, però is-sistema tagħna li hija waħda tajba, effiċenti u riet dan f'każijiet varji, Dak li namlu aħna huwa li nimiraw dan fuq corporate level u qed nagħmlu li lil dawk li ikunu qed jagħmlu attivitajiet żiena, antitrust fir-rigward tal-kumpaniji u fir-rigward tal-istati mm, membri meta jkun hemm xi fl-state aids jien nishti eh, nsemmi l-corrective redress fil-gwart ta' kif ta' sara li ssir. Aktar mill-li ikonna multi l-kumpaniji, kurem xie konsegwenzi oħrajn l individwi u dan bħalissa mhuwiex eżattament fil-kompetenza tagħna bħala l-leġislaturi Ewropej u dawk li huma responsabbli għal politika ta' kompetizzjoni fi stati membri dan isir hemm din il-possibilità. Għandna ngħidu li skont l-informazzjoni li għandi jiena f'ħafna pajjiżi naħseb minn 9 minn 27 fejn hija possibbli din il-ħaġa din hija xorta xi ħaġa teoretika għaliex wieħed biss din tisseħ fir-realtà. Mm, jiena mm, minix kontrarju li nitkellmu iktar dwarha, però naħseb li din titħol sew fil-mudell ta' kompetizzjoni tagħna. Naħseb li għandna mudell tajjeb li jaħdem sewwa u għandna nżommu ma' dan il-mudell. Mm, Il-Komissjoni, il-Komissarju żgur qed jarani li jiena qed nillimitalu l-ħinijiet. Issa ngħaddu għall-grupp eh, Asur Simon eh, ta' mill-grupp SD. Inti tkellim fuq l-artiklu 14 ta' Trattat ta' Lisbona u għat li dan huwa il bazi legali għal direttiva fuq servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku. Fil-linji gwida għal ħidma futura tal-Kummissjoni, il-President Barroso tkellem fuq għafasta referenza fil kontest ta' servizzi pubblici. Huwa irrefera għal servizzi ta' kwalità olja li jistaw jitħalsu li huma eh, l-wieħed jista' eh, eh, iħallas għalihom għal kulħadd. Għandi mistoqsija fil-każ ta' servizzi pubbliċi li ma qafas ta' referenza. X'jista' jkun dan il-qafas ta' referenza? Speċifikament x'se jkun jinkludi u x'inhu l-kalendarju għall-abbozzar u l-implementazzjoni ta' dan il-qafas ta' referenza? Jien naqbel miegħek perfettament. Jiena għattu minna li dan il-membru ieħor. Din hija kwistjoni importanti ħafna. Aħna diskutani fil-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew diġà tkellem fuqha, it-trattat jinkludi ideat ġodda u anki bażi legali ġodda u hemm bżonn nimxu u naddu minn analizi, mill-analizi għal proposti speċifiċi. L-ewwel pass, nansen id-debattu fix-xhur li ġejjin, hemm bżonn diskutu l-evalwazzjoni ta' kif l-għajnuna pubblika edha tibbenefika l-servizzi pubbliċi ta' interess ġenerali bit parlament il-ġdijtu bit-trattat, aħna nipreferu l-ewel namlu l-evaluazzjoni, mbagħad naddu għal azzjoni. Hemm ħafna pozizjonijiet ta' fuq l-interpretazzjoni ta' trattat il-ġdid, għax ma rridux nħarsu li għabbis mill-lenti tal-kompetizjoni. Hemm qasam ta' kompetenza oħra fejn l-anijiet politiċi għandhom jirriflettu eh, eh, servizzi ta' interess ġenerali. Umbat, hemm ukoll responsabilità tal-Istati membri fuq kif il-servizzi pubbliċi ekonomiċi u anki mhux ekonomiċi eh, kif dawn jiġu kif dawn jiġu konsiderati u, u din il-pożizzjoni mhix l-istess minn pajjiż għall ieħor aħna tkellimna fuq dawn eh, l-artikoli ta' trattat, ma rridux nissew l-artikolu 106, anki dan huwa bażi legali oħra għal servizzi ta' interess ġenerali pubbliku. Eh, u għamek il-jati possibilità l-Kommissjoni tista' taġixxi. Irridu naraw għal daqstant xtip ta' afas regolatorju eh, għanna bżonn bżon, hemm bżon nilħu sens wiesa u dan huwa essenzjali għal mudell ta' soċjetà tagħna mhux biss għall ekonomija u għall eh, kompetizzjoni din dan huwa tip ta' soċjetà li aħna rridu fil-fatt. Mistoqsija komplementari. Aħna rajna dejjem iktar f'dawn l-aħħar snin illi id-deċiżjonijiet jittieħdu bil-sentenzi tal-Qorti Ewropea. X'tista' tagħmel il-Kummissjoni biex tiżgura illi maħniex se nispeċaw eh, bil-kwalità l-iktar baxxa fil-futur. Naqbel, għanna bżon ta' qafas. Il-President Barroso għalu dan, jina naqbel miaw u jina kun zguru korru li anki ħafna kollegi għaluħda fismih din il ġima Imma il-kwistjoni hija Jekk aħna rridu qafas, għandu jkollna denominatur komuni baxx? Sarima punt valla pena illi in baxxuħ dan il-denominatur biex ikonna AFAS. Aħna għanna AFAS diġa ta' referenza a servizzi ta', ta interess ġenerali fċerti osma, mux fl-osma kolla. Dina miex kwestjoni faċli u hija importanti aħna ħafna pol politikament. Hija ħaġa delikata bla dubju, ma importanti ħafna u mhux faċli. Għanna bżon ta' għafas ġenerali orizzontali minna ħal oħra u għandu jkun anki ambizjus kemm jista' jkun u mhux faċli li tilħaq bilanċ bejn dawn iż-żewġ pożizzjonijiet. Issa għandna xi mistoqsijiet mill-grupp għalde u l-ewwel għandna l sinjura Sofi Entvelt. Iva, grazzi President. Kummissarju, jiena nilqa' eh, l-atteġġament tiegħek kooperativ lejn il-Parlament Ewropew jina nħares u d-dim lejn din il-kooperazzjoni, però inti se jkollok ukoll titkelle eh, titratta l-istati membri u forsi mhux se jkunu daqs kooperativi daqs il-Parlament. U fi zmin ta' krizi ekonomika, il-politika tal kompetizjoni dejjem huma taħt pressjoni, specialment taħt eh, il riflessi nazjonali u protezjonisti tal-gvernijiet eh, nazjonali. Eh, li edin eh, jgħinu l-industriji tagħhom bil-blajnuna statali u hemm ċerti gvernijiet u anki ċerti kollegi eh, f'din l-awla ħossu illi ir-regoli tal-kompetizzjoni mhuma xejn iktar li limitazzjoni kbira għal għal dan. Inti kif se t-rezisti l-pressjoni mill-Istati membri u kif se kif, kif se tagħmel biex tnaqqas il-seta l qawwa ta' dawn il-programmi u kif se tejjeb l-irkupru ta' lajnuna statali illegali illi ċerti stati eh, użaw u abużaw eh, u fl-aħħar eh, kien hemm ukoll minn is-Sinjora Gular li saqsitek di kif se kif se nagħmlu biex l-Istati membri ma jibqgħux jagħmlu il-Brussels bashing li jagħmlu dejjem meta niġu għal ċerti politiċi. Grazzi ħafna. Jien nittama. Illi parti mill-risposti tal-mistoqsijiet tiegħek se jkunu rapport tiegħek stess. Inti tista' tgħinna biex insibu l-argumenti biex nispjegaw li ċittadini tagħna għaliex il-kompetizzjoni hija importanti u għaliex għandna bżonna biex niproteġu s-suq biex ikonna il-kondizzjonijiet ta' tkabbir għal ekonomija kompetittiva għal kumpaniji, eċetera. Jiena naħseb illi biex titratta fuq l-opinjoni pubblika fuq din il-kwistjoni l-ewwel ħaġa hija il-Kummissjoni hija l-iktar parti responsabbli fuq il-politika taħħa għandha tkun eh, rigoruża, m'għandix tagħti għandha tkun imparzjali, ċittadini għandhom ikollhom fiduċa fil-Komissjoni eh, li hija imparzjali u rigoruża u fl-istess ħin irdu nispjegaw u nikkonvinċu l-ċittadini. Rridu natu eżempi tajbin, u għanna eżempi eccellenti fl-Europa fuq kif il-liberalizzazzjoni u l-kompetizjoni toħloq benefici għal ċittadini. Jekk inħarsu lejn telekom per eżempju, jew il-low fare flights, eh, nistaw natu benefici kbar u nistaw nitkelmu mal-autoritajiet nazjonali tal kompetizzjoni fuq livell nazjonali. Il-problemi tal-prezzijiet tal-ikel fċerti osma, għanna eżempi eccellenti għal daqstant rigorużi, eh, infurzar imparzjali u fl-istess ħin eh, impetu politiku, argumenti politiċi, komunikazzjoni u dialogu ma' ċittadini, naħseb se bridini għala ħjar formula. Fuq l-irkupru eh, skonti ċifri tiegħi u d-data li għandi għad dispozizjon, il-perċentuali tal ajnuna statali illi miex kompatibli li ġiet eh, illi ġiet irkuperata eh, irkuperata zdidet eh, f'dawn l-aħħar snin f'dan l-aħħar 10 snin kienet il-25% tal-għajnuna statali non kompatibli dikjarata eh, mill-Komissjoni u eh, eh, design għanna 90% l-ħakna. Naf li għatanna 50 kas fil-istat tagħna, imma jena inħares il-qoddim biex namel kulmanista biex inżit dan din il-perċentuali tal-90%. Signora Intfeld, mandiċ mistoqsija komplementari, naddu għal Sur Haglund. Grazie, President komissarju, nistaqsik l-opinjoni tijak fuq il-dokument tal-2020. U e, e, e, din istrateġija futura li qed toħlo Ewropa aktar kompetitiva u responsabli għal kompetizzjoni. Kif tista il-politika tal-kompetizzjoni tikkontribwixxi għal suċċess ta' din l-istrateġija futura? u kif inti taħseb illi dana jista jisaħħa il kompetizjoni tal-kompetitività tal-Unjoni Ewropea bħala eh, parti internazzjonali. Jien nista' ngħid li l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 eh, hija eh, question mark qed nipreparaw diskussjoni fil-11 ta' frar il-Komissjoni ħat diskutu dawn mal-President tal-Konsill u l-President tal-Komissjoni, ma nafx jekk il-President tal-Parlament u ix eh, mistiden f'dan il-Summit, eh, eh, f'dan il-Konsill Ewropew, u wara dan il-Komissjoni ġdida futura tixtieq mill-ewwel prepara proposta biex tiġi diskussa fil-Kunsil tar-Rebbija f'Marzu. X'inhuwa r-rwol tal-politika tal-kompetizzjoni f'din l-istrateġija biex ikonna Europa aktar kompetittiva, aktar eh, strateġika u aktar koerenti. Eh, hija e, ħaġa importanti għax mingħajr eh, tħaddim eh, xira tal- eh, Eh, swieq tagħna ma nkunux kompetitivi la fissu internu internu laqas fil-relazzjonijiet mal-msieħba tana fl-ekonomija globali. U mingħajr ma jkollna l-użu eh, xiera tal-flus pubbliċi biex ninkoraġixxu ċerti politiċi, ċerti setturi, attivitajiet ħodor, eh, SMEs, riċerka u svilupp, edukazzjoni u taħriġ, ma nkunux nistaw nużaw il-possibilitajiet kollha ta' riżorsi pubbliċi illi e, e, ċittadini bit-taxxa tagħhom jagħtu f'idejn il-gvernijiet. Għal daqstant dawn fil-politika tal-kompetizzjoni huma ċavetta tal-din l-istrateġija. Mhumiex l-uniċi elementi ma huma elementi importanti. Bħalissa għaddejja diskussjoni fil-pubbliku għal inqas pajjiżi e, imma rajtu kol f'pajjiżi oħrajn fil-gazzetti E, e, e, qed jgħidu li din istrateġija għandha tkun forsi għazmin vinkolanti, imma il-politika tal-kompetizzjoni għandha vantaċ enormi. Let me just briefly follow up on the Nishtiq namel follow up eh, fil-qosor. Wara diskussjoni li kena fuq l-għajnuna statali u l krizi finanzjarja. Inti eh, eh, meta nireferu għall-istrateġija, inti taħseb li hemm bżonn li kunem hemm Mm, ġestjoni tal-krizi iktar koerenti bħala qafas għal-futur eh, u anki għal-krizi oħrajn fil-futur u kif dina tista' tidħol fil-politika tal-kompetizzjoni u fil-dokument futur tal-istrateġija 2020. Et tara rabta inti hawnhekk? Mem lebda rabta diretta din il-kwestjoni tal-ġestjoni eh, tal-krizi mod partikolari fis-suq intern tagħna għanna għal-anqas 40-45 istituzzjonijiet transkonfinali illi huma il-qalba ta' sistema finanzjarja tagħna u din il-ġestjoni eh, tal-kriżi hija eh, eh, hija kruċjali minajra din se nerġgħu nirrepetu l-problemi li kellna f'dawn is-sentej li għaddew kellna nirsolvu l-kriżi b'dawn l-istituzzjonijiet, però il-rabta mal-politika tal-kompetizjoni mhix diretta. Jekk il-ġestjoni tal-kriżi hija eh, xirqa effiċenti se jkollna inqas xogħol meta nafaċċaw eh, is-salvazzjoni eh, tal-għajnuna statali biex nappoġġaw istruzzjoni finanzjarja u banek. Ma narax rabta diretta, nara rabta diretta bejn il ġestjoni tal-krizi fuq livell Ewropew u livell tal-risorsi li jinataw fidejn l-Europa. Għax minajn dawn il-risorsi se jkun diffiċli ħafna illi nirsolvu il-kwistjoni li diskutejnija eh, ħafna drabi eh, tal-kwistjoni tal-burden sharing. Jek irridu eh, nirsolvu l-krizi ta' istituzzjoni transkonfinali u l-krizi għadejem nazjonali se jkonna diskussjoni diffiċilissima li ma nistax noħorġu minna. Grazie. Issa naddu għal ħodor u l-ewwel mistoqsija hija minn sur kanfin. Lod il-ma warrosna eh, eh, tajba eh, jew il-lejla tajba sur l-Komissarju Armunja dilek mill-Komissjoni mill-2004 qabel il-krizi kellek tieħu eh, deċiżjonijiet fil-politika ekonomika eh, entna fil-proċess ta' bini ta' fiduċa u inti bħala komissarju se jkollok issa portafol ġdid. Nista' tajli jekk il-kriżi bidlet il- pożizzjoni tiegħek ħadd deċiżjonijiet bejn 2004 u 2008 li inti dispieċik fuqhom jew hemm xi affarijiet li ma miltomx biex taqt tamel, inti sodisfatt kompletament bis-suċessi tiegħek jew hemm xi ħaġa li inti tixtieq tamel, li xtieq tagħmel b'mod differenti. Il-kriżi bidlet l-opinjoni tiegħek fuq kif taħdem il-Kummissjoni. Bħala politiku jina mandiċ, minn iċ imdorri nitkellem fuq eh, id-difetti tijaj, nista nibda bis-suċessi jissa. Jena nasib, illi fost suċessi oħrajn nista nsemmu kif il komissjoni u l-istituzzjonijiet fl-Europa rispondew għal krizi hemm ħafna eżempi eh, risposti tal-ECB, il-gvernijiet, il-Kunsill, il komissjoni Imma personalment, Jiena naħseb illi revizjoni tal-patta stabilita u tkabbir tal-2005 u kien l-inizjattiva tiegħi din illi kon għandil diskussjoni fil-2004 eh, fl-aħħar eh, tal-Komissjoni Prodi, jiena naħseb illi dik kienet ħaġa tajba ħafna biex ikonna eh, qafas ta' disciplina tal-budget flessibli u kienet utli ħafna fil-kriżi li kellna f'dawn naħar snin u din hija ħaġa pożittiva. Ħaġa inqas pożittiva, però hija ħaġa ċara illi l-istrateġija tal-Lisbona li revedejna fl-2005 ma kienieċ għawija bizzejiet fuq dak li għandu xaqsam mal applikazzjoni u strumenti ta' monitoraċ fuq dak li għandu xaqsam mal kisba tal-anijiet tal-istrateġija tal-Lisbona. L-2005 kella tkun is-sena li bdiet terra tikber l-ekonomija eh, tal-Ewropa wara l-ċestjoni tal-2003-2004. Eh, f'dawn eh, il-ħames snin bejn l-2000 u l-2005 u rew illi istraġiet ta' lisbona ma kienx qed taħdem għal daqstant grupp ta' esperti ħarġu rapport importanti ħafna u mbagħad fl-aħħar ma stajniex nirbħu il-kapital gvern fl-2005 biex ituna strumenti iktar vinkolanti biex naplikaw l-istrateġija. U jirnaħseb li issa eh, dan huwa sballi li ma rridux nirrepetu assolutament. Issa mill-kriżi differenti li e, nafu biha hemm anki dik ambientali il-kriżi tal-klima bħala um, kummissarju tal-kompetizzjoni x'tagħmel inti kieku fuq il-pakket tal-enerġija u tal-klima. Ent taħseb li għandha xi impatt fuq il-portafol tiegħek? Deġa qiegħda fiha. Aħna nistgħu nintegrawha iktar, però wara l-istħarriġ settorjali eh, tal-enerġija li se tagħmel Nelly Kru, Cross, eh, parti kienet fil-pakket tal-enerġija u parti ieħor fil glini gwida ġodda għal l-assistenza eh, statali ambientali. U naħseb li nistgħu nagħmluha aħjar din l-assistenza lajnuna, għax eh, meta nħarsu lejn l-inventarju tal-ġlida eh, kontra il-tibdil klimatiku, irridu nissemplifikaw l-istrumenti li nużaw. U nifukaw fuq il-politika ta' tkabbir lejn tkabbir sostenibli ambientalment politika kompetizjoni minn naħa tal-antitrust, pero anki minn naħa tal-assistenza finanzjarja statali u regolamentazzjoni li għadha tkun inkluża. U jena naħseb li f'settur tal-enerġija u fil-għajnuna ambientali statali eh, imxejna u dim u nittama ninkun nistaw namlu iktar progressi fil-futur. Grazie. Grazie ħafna. U issa mistoqsija Eh, li miss Missur Gigold. Eh, Nil-aksur armonia, eh, kontenti li jinti għaw. Għandi mistoqsija fuq il-kompetizjoni ta' taxxa fiskali. Inti responsabli u koll ta' regoli u regolamenti fuq l-ajnuna statali, sem ħafna stati membri illi jgħatu sussidi indiretti u għajnuna statali b'kondizjonijiet privileġġati għal ċerti kumpaniji. Enti lest biex eh, toħroġ b'miżuri kontra din lajnuna li se tkun distorsjoni tal-kompetizzjoni. Eh, ċoħe, e, sistema ta' għajnuna statali e, mittiqa, di daħlet lek mittiqa Eh, se tagħmel biex tisolvi din il-problema? Jiena rispondejt lil grupp il-kollega tiegħek li sur Lamber li nistaw namlu eh, xaħġa pero hemm il-limiti u ma nistax eh, immurri lem il-limiti ta' trattat u trattat jgħid illi trattament favorevoli fiskali huwa kompatibbli u u jista jeżisti, pero kfej nistaw nevitaw il benefiċi ta' taxxa illi jistaw eh, imorru kontra il-tkabbir ekonomiku sostenibli sakemm huwa possibli hemm bżonn eh, namlu kull ma nistgħu jien għandi l-impressjoni li forsi ma fimtnix dawk li ġew qablek għandhom kazi singoli diġa użaw leġislazzjoni antistatali biex jillimitaw il-kompetizjoni eh, mux eh, ġusta. Għal dastant inti għandek strumenti fidejk biex tamlu dan. U jena nishti eh, nishtiqek telabora fuq l-ispazju regolatorju li għandek u tagħmel impen formali biex tuża naturalment dak li huwa possibbli fil-qafas ta' trattat biex tkun tista' tillimita din id-distorsjoni tal-kompetizzjoni u tas-suq għal daqstant il-leġislazzjoni eh, kontra eh, l-għajnuna statali tista' tiġi tużata biex tillimita eh, eh, eh, eh xejra antikompetitiva u, u anki sussidi eh, statali lejn il-kumpaniji. Aħna naqblu perfettament naħseb jien jina għatlek <laughs> fil-lingwa tiegħi oriġinali jgħid il-kelim illi jiena lest naġixxi issa kemm tippermettili issa kemm jippermettuli il-limiti ta' trattat. U inti qed l-istess ħaġa fil-follow-up tiegħek. Naħseb li aħna naqblu perfettament. Issa naddu mill-grupp ECR, Essur Bokros. Grazzi, ħafna. Fil-pozizjoni tijak korrenti sull-armonja, inti kellek il-privileċ li taħdem ma bosta stati membri ġodda, sfortunatament, imħabba li ħafna minnhom huma fi kriżi profonda Issa ħafna minn dawn il-pajjiżi fl-istess ħin huma iktar kompetittivi minn ħafna pajjiżi fil-punent u għandhom ukoll ambjent aħjar, kondizzjonijiet aħjar għal regolamentazzjoni tal-kompetizzjoni. U inti kont qed titkellem fuq il-nuqqas ta' rabta diretta bejn il-ġestjoni tal-kriżi u il-politika tal-kompetizzjoni. Jena kont qed nistaqsi eh, f'moħħi. Jekk aħniex nistaw aħna nistaw nitalmu ħafna mill-esperjenza ta' dawn il-pajjiżi illi ma kellhomx il-mezzi fiskali biex jagħmlu distorsjoni tal-kompetizzjoni peress li ma kellhomx l-opportunità, per eżempju, illi jkollhom skemi bħal cash for conquer u e- affarijiet oħra. Mhux biss imħabba l-kriżi fiskali, ma għax ċerti gvernijiet huma iktar eh, għandhom iktar eh, possibilitajiet li jagħmlu eh, il-kompetizzjoni, il-kompetitività minn eh, pajizi pajjiżi fil-punent. F'ħafna pajjiżi tal-vant aħna qatt ma tkellimna fuq dawn in-national champions illi qed jiġu appoġġati mill-għajnuna statali u situazzjonijiet privileġġati fiskali u anki minn barra. Jiena nistaqsik x-lezzjoni tal-limt minn dawn il-pajizi u jekk inti tal-limt ħaġa stista tapplika minn dawn il-mezzi li tal-limt fil-pozizjoni ġdida tijak. Grazzi, grazzi ħafna. Iva jena tal-limt ħafna f'dawn il-ħames snin diffiċli li kelli fuq eh, atteġġamenti ekonomiċi, prioritajiet, definizzjonijiet ta' politika eh, fiskali jew eh, anki ekonomika fil-pajizi tal-Vant, eh, fil-pajizi membri ġodda tal-Europa ċentrali u tal-Vant l-analiżi tiegħi tista' tiġi maqsuma f'żewġ perjodi, qabel il-kriżi u waqt il-kriżi. Qabel il-kriżi kienet impressjonanti. Jiena niftakar illi ma suċessur tiegħi eh, fil-affarijiet monetarju ekonomiċi Oli Ren fl-imkien aħna publikajna komunikazzjoni fuq l-ewwel ħames snin tal-tkabbir u il-konsegwenzi ekonomiċi ta' tkabbir kienet analiżi pożittiva ħafna dinamizmu, oriet eh, u rrit eh, inċentivi inkoraġġanti għal riforma eh, titjib tal-livelli eh, tal-GDP per capita u l-integrazzjoni fil-ekonomija tal-Unjoni Europea, eccetera. L-attrazzjoni tal-investimenti ġodda, modernizzazzjoni tal e tas-swi, tas-setturi, u f'dawn l ħar sentej fil-krizi, l-evalwazzjoni għadha xejn waħda differenti, sfortunatament, għala. Għaliex parti mitkabbir ta' dawn il-pajizi f'livelli differenti, jekk mhux fl-istess livell kollha kemm huma, eh, però din hija karatteristika ġenerali forsi għal pajjiżi kollha tal-Europa ċentrali eh, u l-Vant. Parti mitkabbir ta' dawn il-pajjiżi kienu e, bażati fuq investimenti barranin diretti li sparew u oħrajn ġew minn rimessi, minn remittances mill-immigranti li tnaqsu f'daqqa waħda, su esterna l-esportazzjoni tagħhom tnaqqas u id-djufijiet tal-modell ta' tkabbir ta' xuħut minn dawn il-pajjiżi tela uh, u uh, kellu l-attenzjoni fil-paġni uh, ta' qoddim tal-gazzetti il-mod kif l-autoritajiet għamlu ġestjoni ta' situazzjoni kienet importanti ħafna u kif huma trattaw il-kriżi. Sfortunatament għanna każijiet mm, ħżina, pero għanna u koll kazijiet tajbin ħafna illi eh, u rewruħom eh, dinamiċi ħafna eh, anki fil-nittamaw li se jkunu dinamiċi ek fil-futur, fil-xuru u fil-ġimat ġejjin il-mistaqsija hija jekk din għandix implikazzjoni jew rilevanza għal pożizzjoni tiegħek ġdida bħala komissarju tal-kompetizzjoni. Bħala komissarju tal-kompetizzjoni ma nistax jiena niddistingwi bej il-pajis u liħor, jiena rrid eh, ninforza il-regoli tal-kompetizzjoni, il-leġislazzjoni tal-kompetizzjoni, eh, tal-kompetizzjoni, dispozizjoni ta' trattat bl-istess mod. Fil-pajizi kolla, ikun xikun il-pajiz, ma nistax eh, jena nistaqsi minn fejn int biex inkun iktar eh, flessibli u iktar rigorus jena rrit nitratta l-kulħat bl-istess mod. U veru, kulħat dan jafu, illi l-pajizi iktar onja għandhom iktar possibilità, iktar kapacità illi naqsu eh, l-ajnuna statali, jew anki l-ekonomiji gbar li huma iktar onja u iktar gbar għandhom kellhom kumpaniji aktar eh, gbar u jistaw kollom it-tentazzjoni tal-abużu tal-pozizjoni minn eh, kumpaniji iżar imma l-inforzar se t-applika għanda t-applika l-istati membri kolla is-27 kolla kemmuma. Grazzi, issa ngħaddu għas Fox, grazzi Signora President. Sur Almunja, jena nistaqsik fuq il-sanzjonijiet illi il-Komissjoni eh, tati l-dawni kumpanije għal prassi illegali. U xandu jġrib bil-flus li wieħed jiġbor għandhom imorru lura lejn l-istati membri u jekk huwa hekk kif se jiġi distribwiti dawn il-flus biex tikkompensa eh, lil dawn l-istati li huma affettwati negativament b'din il-prassi jew inti tati għalura għabbażi tal-prorata jew kontribuzzjoni tal-budget u jekk inti ma taħsibx li għandna tmur lura lill istati membri, inti tista' tgħidilna kif dawn il-flus għandhom jiġu Me risposta hija sempliċi ħafna. Dan il-flus għandhom imorru lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. Eh, ma jistax jiġi użat fil-periodu eh, waqt dawn il-sanzjonijiet jiġu eh, diskussi fl-appell, imma dawn huma riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Għandkom tafu illi il-budget fl-aħħar ta' sena jekk għandu surplus, din iż-żieda għandha tkun eh, motija lill istati membri skont l-istess proporzjoni li huma kontribwixu għal budget. Imma il-rizorsi tal-sanzjonijiet, eh, il-flus li ġejjin minn dawn is-sanzjonijiet imorru direttament għal budget tal-Unjoni Ewropea. Biex natu eżempi, għajn sopponu, illi prassi antikompetitiva affettwat l-Ispanja b'mod negativ. Inti ma taħsibx li l-Ispanja għandha tiġi kompensata iktar ehm, eh, mill-mitħul ta' dik il-sanzjoni, inti jena, ok, nifem xqed jiġri issa, meti taħseb li sistema u għaxira biex jikompensa dawn l-istati membri li huma affettwati bil-prassi ekonomika eh, Spanja jew Gran Bretanja jew Polonia polonja jew kull pajis ma jistax jitolbu dawn il-flus. Dawn il-flus huma ta' proprjetà tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Huma jistgħu jiddiskutu eh, distribuzzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea flimkien magħkom eh, U jiena żgur illi fil-perspettivi finanzjari li ġejjin il-prioritajiet tal-Ewropa se jkunu riflessi aħjar eh, fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, issa għal-ġiwi sur Klut. Grazzi ħafna, Signora President. Fil-fatt, il-kollega tiegħi s-sur Thomas Handel rrit jagħti l-opinjoni tiegħu għalhekk qed nieħu postu jina. sul munja fir-risposta bil-miktub il li f'Diċembru 2008 dak iż-żmien appuntu Deċembru 2008 il-regoli dwar għajnuna tal-Istat ġew infurzati din ifisser li eh, l-allokazzjoni mill-ġdid ta' del tista' għat isseħ f'kontest ta' sussidi Ewropej lil dawn il-pajjiżi jew il-Kommissjoni se jkollha il-kuraġġ f'din il-leġislatura il-ġdida illi twassal għal taxxa ta' riallokazzjoni fuq kumpaniji. Din hija problema kbira. Jiena ġej minn eh, pajjiż Ewropew fil-żona rur fejn eh, fil-żona bohom u naf li dinja kwistjoni tolqosna ħafna lilna. Grazie ħafna. Dwar għajnuna għall-ekonomija li mhumiex finanzjarji illi ġiet introdotta fl-2008 din suppostija temporanja. Sal-aħħar ta' din is-sena fil-fatt, sal-aħħar tal-2010. Din hija l-iskadenza imma dan kollu jiddependi u jista' ikollu jinbidel skont iċ-ċirkostanzi. Din hija kwistjoni eċezzjonali, situazzjoni ta' kriżi, minħabba kontrazzjonijiet fl-ekonomija waqt insofru l-impatt ta' dan. Riġna minn periodu ta' riskju fl-aħħar 2010 u eh, nittamaw li dan kollu jisparixxi l-problemi kollha u natslu għal qafas regolatorju regolari tajnuna tal-istat palma kellna qabel il-kriżi. Tkellem dwar id-dell inti mod partikolari, jina minix ispert fuq dan il-kas, ma nista ngħidilkom illi m'hemmx rabta diretta bej dak li l-Komissjoni deċidiet għal del fl-Irlanda u dak li autorizzat għal del fil-Polonja. Dawn huma żewġ investimenti kompletament differenti fil każ Irlandiż. Il-fond ta' ġustament għal globalizzazzjoni intuża li xdel għal et eh, fabrika fl-Irlanda u dan il-fond għalhekk intuża. Fil-kas tal-Polonja, del fil-Polonja Dawn huma regoli tajnuna tal-istat li qed jiġu implementati għall-investiment. U dan mhuwiex marbut mal-fatt li qed il-fabrika fl-Irlanda. Dan ġi awtorizzat għaliex ma kienx kompatibbli mar-regoli. Naja, wenn ich noch mal kurz nachhaken darf, das Problem ist äh, aus. Iva. Forsi äh, mur l-lin minn dan mill-perspettiva ta' ħaddim huwa kemm xejn diffiċli tifhem kif flejjes Ewropej jistaw immorru lejn kumpaniji sabiex jgħinom eh, joħorġu barra mill-Ewropa, dan mhux se jgħin il-ħolqien tax-xogħol. Jekk inti qed taħdem sabiex noħolqu iktar postijiet ta' xogħol tajjeb, imma jekk toħloq eh, diskrepanza hawnhekk bejn pajjiżi bħal Polonja u l-Irlanda toħloq problemi kbar, dak qed nistaqsi dwar eh, xa kif tista' Tevi ta' situazzjoni ta' social dumping bħal dan. Din hija kwistjoni li rridu naraw bċertu eh, perspettiva kritika għaliex qiegħda eh, timbotta n nies mill-Unjoni Ewropea. Hija l-politika Ewropea ta' kompetizzjoni ta' Unjoni tal-Istat li qiegħda timbotta li ċittadini l-bot mill-Unjoni Ewropea. Nifhem perfettament l-argument tiegħek. Madana kollu, e li ngħid li dan l-argument mhuwiex pertinenti għal dan il-każ għaliex m'hemm l-ebda rabta diretta bejn l-eluq ta' fabrika waħda u investiment fabrika f'pajjiż ieħor illi għandu dritt jirċevi din lajnuna. Fi klim ieħor il-ħadma palla kisa su għalfejn, blima dritt eh, nisamel l-allokazzjoni mill ġrit Mem nebda rabta bej żewġ każijiet kif ġat. Dispeċina li kien hemm l ta' fabrika Finlanda għandna mekkaniżmu sabiex nassistu l-ħaddiema li tilfu xogħolhom hemmhekk. Nużaw pereżempju il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni U fil l-oħra għandek il-kas Pollak, nfakkarkom li fil-Polonja il-level ta' pagi huma fost l-aktar baxxi fl-Ewropa u huma tippruvaw jiġbdu l-investiment u m'għandhom l-ebda mod kif eh, jaslu għat kabir tal-pajis jekk mhux bekk. Issa għalli jevdi l-Onorevoli Andresen. Grazzi ħafna, Sinjora President. Fil-fatt kellim l-istess mistoqsija bħal kellim ta' qabli u nitkellem dwar is-sitwazzjoni ta' Dell. fil ġejjini inti sur Armonja ħata prova għajnuna tal-istat f'każijiet fejn taf li l-konsegwenzi ta' din l-azzjoni se jkunu jfissru assistenza komunitarja? Questa che la capo di dare al, al collega. Nerġa nirrepeti risposta li għat li kellim ta' qablek. Mem nebda rabta, mem li kieku kienem, hemm jiena nkun lest nati għajnuna tal-istat għabbażi ta' investiment li jiġi mill-fatt eh, illi il-fabrika mal il pajsi jħorru qed ifisser nefqa fil badit komunitarju, ma mhux il-każ. Imma huwa ovvju li ma tittieħed deċiżjoni li ċċaqlaq fabrika minn pajjiż li ieħor illi uħut se jitilfu postom. Għalhekk ma tistax tinjora l-fatt li tnies tilfu xogħolhom meta tasal tikkonkludi eh, tieħu deċiżjoni tfajnuna tal-istat. Dana kollu qed impatt fuq il-pajjiż li minnu l-fabrika ċaqalqet. Ma tistax sempliċement tgħid il-mem labta. Ir-rabta mqiegħda hija ċara. Jekk hemm għajnun tal-istat f'pajjiż dan ħajwassal sabiex fabriki jiċċaqalqu minn dal-pajjiż. U dan minna postijiet ta' xogħol f'dal pajjiż. Ma tistax tinjura s-sitwazzjoni. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hi meta inti tevalwa loti ta' għajnuna tal-istat, sezzon f'moħħok li dan għandu jfisser l-użu tal-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni sabiex intaffu s-situazzjoni għal persuni li qed titilfu l xol? tax-xogħol? Mela f'termini ġenerali, Miex eh, kwistjoni ta' zero sum game, hawnhekk għandna investiment ġdejt li wassal għal eh, aktar postijiet ta' xogħol. M'għandux ikun ebbażat fuq li neħħu l-produzzjoni, naqsu l-postijiet tax xogħol jew Nċaqal u xol minn posta liħor, għalix e, iva dan e, wassanna l-staġnar komplet, pero fil kasta Del, Del l-Irlanda u Del Polonja, investimenti fil-Polonja jistaw jiġu trattati pala konsegwenza ta' nuqqas ta' investiment fl-Irlanda. Skont l-informazzjoni tiegħi, ma kontx responsabbli e, tal-kwistjonijiet dak iż-żmien, kont membru tal-kolleġġ, mill-informazzjoni li għandi l-investiment ma kien ma kienx marbut ma' nuqqas ta' investiment. Grazzi. L-aħħar round issa. Il-Pepe, Signora Hubner. Thank you very much, uh, Madam. Grazzi ħafna, Signora President, wara nofsinari tajjeb sur kommissarju minn dak li għat sissa bl-ottimizmu tijak u professionalizmu uh, ħareċċar li inti konxju mill-fat li wirit Ewropa pala kommissarju uh, responsabli l-kompetizzjoni Uriet eh, ċertu piż kbir allokat ma l-istituzzjonijiet finanzjarji imma wkoll għall-ekonomija reali ġifiri l-industrija u l-intraprizi. U napprezza li kieku tkun iktar speċifiku bil-mod kif tixtieq tipproċedi fil-ġejjini sabiex tindirizza dil problema Eh, illi joqtu l-industrija, l-ekonomija reali u mux settur finanzjarju biss. Il-Kommissjoni sissa kemm taf dwar il-legalità ta' deċiżjonijiet li ttieħdu reċentement mill-Istati membri fil-kuntest tal-kriżi. U eh, fl-istrateġija ta' ħruġ għal tal-Istat x'tistgħu tagħmlu speċifikament jekk tistgħu tagħmlu xi ħaġa sabiex tiżguraw il-Istati membri kif ukoll il-Kummissjoni jsibu bilanċ bejn regoli ta' jnuna tal-Istat u ħtiġijiet tal-patt ta' stabilità u tkabbir u bżonn tal-Ewropa li tikber tagħmel ristrutturazzjoni tiġġenera postijiet ta' xogħol u ssir aktar kompetittiva. Grazie ħafna. Qed titkellem dwar għajnuna tal-istat ta' volum kbir. Jekk il-figuri tiegħi mhumiex żiena, jekk tneħħi l-għajnuna tal-istat li ġejja fi żmien il-kriżi u awtorizzata b'qafas temporani adottati esklusivament minħabba l-kriżi u tneħħi dawn din lajnuna ta' l-istat lajnuna tal-istat normali hija ta' xi 0.5% tal-GDP ġifieri ħafna iktar baxxa mill-livell il jeżistu fil-biddu ta' dawn l-aħħar xar snin. Għalek nitkelmu fuq il-krizi li zdidet u nistoqsija jina qbel miegħek kif se noħorġu minn dan il-qafas temporanju ġara darba l-krizi eh, tittaffa. Kif u meta? E kif inhu l-każ eh, f'politika fiskali, eh, stimoli finanzjarji, affarijiet li deċċent li jittieħdu fi żmien kriżi, krizi issa rridu noħorġu bil-strategija ta' ħruġ, rridu nitiġu issa sabiex nirtiraw il-qafas temporanju, madana kollu, rridu kol noqodu attenti ħafna sabiex niddeċidu meta. Għaliex għat ma ħriġniex kompletament mill-krizi. Aħna ninsabu f'pożizzjoni aħjar minn sena ilu, nistaw naraw il-uħut mill istati Membri tagħna għal darboħra jinsabu situazzjoni pozittiva. Hemm pajis fil-fatt mis-27 illi eh, marlura meta ta' ilu, però riskju għadu hemm l-inċertezza da hemm u rridu nieħdu kollox b'mod gradwali. Jekk l-affarijiet sejrin tajjeb skont eh, l-aħħar tbassir tagħna, il-qafas temporanju għall-ekonomija eh, non finanzjarja ħat ispiċċa fl-aħħar ta' din is-sena 2010. Imbagħad għal-qafas eh, temporani speċifiku bdejna id-diskussjoni fuq livell ta' ekkofin fuq meta. Pero sissa ma nħaqniex deċiżjoni. U dak li ma kienx adekwat l-aħħar ta' sena l-oħra eh, għatirdu e, noqgħod attenti fuq. U fil-ġejjieni ġala darba il-qafas temporanju inneħuħ irridu najdu li irridu inkomplu fuq it-triq li badna qabel il-kriżi permezz ta' analiżi iktar ekonomika tal-għajnuna tal-Istat. U hemm bżonn ukoll, iva, Sinjor President, ħana laqda l-waqt. It-test ta' bilanċ li huma l-benefiċċju huma l-ispejjeż. You could have a follow-up if you need a bit. Segwitu. Sentenza waħda 0.5% tal-GDP ifisserra ta' baxxa. Però ma mqassam ħażin għandek koħod b'0% fil-kuntest ta' kriżi u stati membru ħrajn Bratjolja. Komment biżda. I, I fully agree, but in any case... Jena naqbel, madana kollu. Il-pozizjoni ta' pajizi f'din il-dispozizjoni eh, mhux ġusta ta' 0.5. Il-pajizi kollha gżar, gbar, odma ġodda għandhom Eh, jitlu fil-regolament dwar l-għajnuna tal-istat u fil-qafas eh, relevanti. Grazzi naħseb zamin ma' ħames minuti issa il sinjura dati. Merci Madame le Président, euh, Monsieur le, le Commissaire désigné. La... Grazie Hafna. Kommissarju nominat, Sinjor President, il-krizi li qegħdin fija tfisser għandna nerġgħu nirrevedu l-liġijiet u nirrevedu l-approċċ tana għal kompetizzjoni u punti oħrajn. Jiena xtaqt insemmi żewġ eżempji. Wieħed kemm xejn ovju li mhux daqshekk komuni. L-ewwel net 20 ta' Deċembru deċiżjoni għandu x'tisam l-industrija tal-karozzi illi tista' twassal għal restrizzjonijiet fid-dinja tal-intraprizi. Individwi mhux se jkunu jistgħu eh, jibbijaw kumpaniji b'mod liberu u dan u aksur kontra il-libertà tal-intraprizi. Hemm stant urġenza hemm bżonn nibluha regola ninsabu f'nofs kriżi. Għandna 350,000 intrapriża żaru medju fil-settur qed nitkellmu dwaru. Tieni punt minkejja dak li smajna mill-Kommissjoni għal-Kommissarju għal-Kommerċ, Kommissarju nominata fuq Carbon Texas fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea u fil-kontest tal-falliment f'Copenhagen inti se jkollok tirrevedi il-pożizzjoni tiegħek fuq taxxa dwar fuq il-kambonju fuq il-frontiera għaliex l-Ewropa bżonn tipproteġi l-kumpanija kumpaniji tagħha minn kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi li m'għandhom l-ebda restrizzjoni ambjentali u hawnhekk naqbes mal naqbel mal-kollegi mill-grupp tal-ħodor il fuq il-politika l dwaru. Regolamentazzjoni eċċessiva u eżenzjonijiet fil- fil-kontest tal-intrapriżi tal-karozzi, hemm ħafna punti assoċjati ma' dan. Il-Kummissjoni ma parteċpaġ biss fil-konsultazzjoni, ħriġna b'komunikazzjoni, publikajna abbozz ta' regolamentazzjoni, u nittamaw il-regolament il-ġdijt jista' jiġi adottat ġara darba intemmu l-konsultazzjoni qabel Mejju. Dwar xtajt la bozza regolament fil-prezent, nżommu eccezzjonijiet fil-sistema ġenerali, kategorija ta' eżenzjonijiet għall tiswijiet, u anka għall spare parts. Il-proposta i li fil-sistema ġenerali ta' eżenzjonijiet, kategoriji ta' eżenzjonijiet ninkludu wkoll il-distributuri. L-esperiment illi provajna sabiex nipromovu ċertu aspetti mġiet injorata kemm xejn u qed inżommu tipwet ta' distributur. Kena tip ta' dis distributur li jservi għal kull tip ta' karozza. Suis ouvert à, considérer dans cette procédure ouverte. U għalek kelku ta' mati brenzi għax ħagġa niprofaw nitrattaw permezz l-approċ miftuħ ta' diskussjonijiet u li ma programmi għanna nindirizzaw. Dwar taxxa fuq il-karbonju, il-kwistjoni mhijiex l-istess hija simili għal kwistjoni li tqajmu mis-sur Lambers u s-sur Giegold. Ma nixtiex niddiskuti il-kwistjoni għax inkella nkun għandna deċiżjoni wara Copenhagen. Għandna nsibu jekk irridu nsibu soluzzjoni għal eh, l-ambjent permezz ta' protezzjonizmu ma tkunx is-soluzzjoni kemm għall-ambjent imma anke f'termini ġenerali, termini ekonomiċi ta' kummerċ, eċetera, eċetera. Segwitu fil-qosor jekk jogħġbok imma. Fuq l-aħħar punt, naqbel mal-kollega Goland, kif se nispjegaw lil ħaddim Ewropej illi l-kumpaniji tagħhom qed tipproteġu l-ambjent, però detriment tal-postijiet tax-xogħol. F'pajjiżi oħra dawn konsiderazzjonijiet ambjentali laqas japplikaw. Ħaddi m'għandhom jiġu informati ta' x'inhi politika tagħhom għax inkella ser jaħsbu illi il-postijiet tax-xogħol tagħhom qegħdin eh, jintefa' barra mit-tieqa mhuwiex l-istess punt però li kontet ngħid kien illi għanna naħdmu u situazzjoni Ewropea hija tajba f'dar rigward dak nistaqsam ftehim globali fuq problemi ta' klima fi xhur li ġejjin ħajsolvu l-problemi li semmejt. Sinjura Dati. U din għandek problemi serji għandek pajjiżi kompetittivi emerġenti minħabba il-pagi baxxi tagħhom u ma daħlux f'impenni li għandu xaqsu ma tibdil fil-klima. Dan mhuwiex l-unika approċċ possibbli, l-approċċ li għandna nadottaw u li nsibu ftehim. U f'Copenhagen rajna kemm kien problematiku li u ftejim bħal dan. U f'Copenhagen rajna wkoll ilek l-Ewropa ma tkunx proattiva li tmexxi il-proċess mus sejna xejna niksbu Għalek għalhekk huwa dmir tagħna mhuwiex biss l-interess tagħna u għadmir tagħna illi nipproteġu eh, il-klima u l-ambjent. Grazie ħafna sur kaza. Good evening, Commissioner Designate. If you don't... Lejla tajba. Issa, dwar najnuna dwar l-istat. Kif intqal diġa, dan iż-żmien ta' kriżi għaw tendenza il l-kompetizzjoni sofri minn distorzjonijiet minħabba jnuna tal-istat li tna tal-kumpaniji. Mistoqsija tiegħi i inti sodisfant bl-effettività tal-politika li għandna bħalissa, inti sodisfant? u hemm xi ħaġa li kieku kont tagħmel differenti li kellek tieħu deċiżjoni inti issa? Niftakar meta konna qed niddiskutu dħul ta' Malta u ta' Slovakkja fiż-żona euro jiena kontra Porter ta' dan niftakrek tajt illi protezzjonizmu iwassal għal distorzjoni fissu uniku. Għadek temnu dan, grazzi. I ah, still believe in it. <laughs> Iv, ovvjament li għadni nemmen dan, sur kaza. Għajnuna għall-istat. Irridu nużaw rizorsi pubbliċi sabiex nittrattaw ċertu fallimenti fis-swieq jew ninkoraġġixxu xi tip ta' politika li ma tistax tiġi provduta lil mekanizmi normali ta' swieq jew li jiġu provduti minħabba distribuzzjoni inġusta u għal daqstant irridu niffinanzjaw permezz ta' flejjes pubbliċi dan it-tip ta' attività. Politikalment nistgħu niddiskutu flima livell ħana fejn huma l limiti x'inhu aktar effiċenti. Din diskussjoni reali, importanti ħafna, imma l-fatt li l-flejs pubbliċi għandhom jintużaw għal għanijiet ġusti hija konvenzjoni eh, li nemmen fija. Pero fl-istess ħin naftajjeb illi aħna mhux dejjem nużaw finanzi pubbliċi kif suppost. Għajnuna għall istad għanda tiġi trattata f'qafas U naħseb li dan il-qafas għandu jitjib ġa tajibna l-qafas qabel il-krizi, issa qed nittrattaw il-konsegwenzi tal-krizi u qed naraw kif se nirtiraw il-qafas eċċezzjonali adottat minħabba l-krizi u wara l-krizi ħajkonna bżonn inkomplu bl-adattament u għalhekk qed nippreparaw valutazzjoni tal-efficienza tal-għajnuna tal-istat Aħna fl-2005 dottajna pjantazzjoni tal-għajnuna tal-istat b'approċċ aktar raffinat u hemm bżonn nitalmu mill-esperjenza tagħna. Madanakollu naħseb illi dejjem għanna nikkonsidraw ukoll il-fatt li l-użu ġust ta' flejjes pubbliċi għandu ukoll jiġi evalwat fl-isfond ta' l-użu ħażin ta' flejs pubbliċi u kapaċitiet differenti ta' atturi ekonomiċi differenti. U anke ta' gvernijiet differenti sabiex ikonna flejes xnużaw. U fis-so intern ukoll irdu naħsbu eh, f'termini ta' koeżjoni. Għal daqstant fil-block exemption għal tal-istat nikkonsidraw ukoll elementi eh, differenti. naqbel perfettament miak li ħajkun hemm distorzjoni fuq is-suq uniku u li anka fil-kompetizzjoni nifisa daqstant nemmen ukoll illi għandu jkonna dak li issejjaħ eh, viable time-based exit strategy. Inti ma taħsibx li fid-daw ta' distorzjoni kollha għandna niddeċidu meta għandna jkollna dil-istrateġija ta' ħruġ għaliex qabel mistoqsija preċedenti inti semmejt kif se nadottaw l-istrateġija, kif se tieħu il-forma din l-istrateġija, pero għaduk minni wis li niddeċidu fuq skadenzi fuq meta tibda din l-istrateġija taħruġ. Jiena naħseb li hija kwistjoni urġenti ħafna u għanna niddeċidu malaj kem jista' jkun fuq skadenza speċifika u niddeċidu meta nibdew din l-istrateġija taħruġ. Jekk rajt Jek smajt b'attenzjoni eh, dak li qabel issib risposta fil-kas ta' settur finanzjarju l-għajnuna tal-istat hawnhekk jiena ma tajċ data fuq il-parti non finanzjarja tal-ekonomija tagħna illi japplikaw eh, fuq din japplika fuq din qafas temporanju jiena tkellimt fuq Deċembru 2010 tajt data. Jiena nixtieq kom kapaċi ngħid fil-Deċembru 2010 da sekk spiċċajna kriżi xaġa tal-passat, ma sfortunatament għatem ċertu ċertezza. Thank you. We now move on to Mr. Ferber. Grazie, Senator Sir Ferber, Kjadbog. Grazie, Signor Presidente, Sur Almunia. Sur Almunia, l-lum diġa diskutejna l-kwistjoni ta' kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u jiena Naqbel ma' Sinjura Dati, dak li qalet, kien hemm matta riformi, u hemm riformi pjanati u nixtieq nisma' dwar dawk li affettwa għal portafol tiegħek. Inti kif ser taħdem mal-Parlament Ewropew fuq dawn il-kwistjonijiet? Grazzi. Iva. Diġa għandi dokument dwar dan u m'għandix għalfejn ikkonvinċikom li jiena ser naħdem tajjeb mal-Parlament Ewropew, nista' nirreferikom għal dak li għamilt fil-passat. Jiena ġejt fil-Kumitat Ekonomiku kull meta tlabtuni u jiena ġejt bla problemi, meta kien possibbli, jiena diskutejt mal-plenarja mal-membri tal-kumitat u għal daqstant inħoss li relazzjoni mal-president ta' qabel tal-kumitat huwa tajjeb ħafna, jiena mmur tajjeb ħafna ma' mas-Sinjura Bowles li president Prezenti. Għal daqstant jiena lest li naqsam li diħat tiegħi kom, inkellimkom. U fil-rigward ta' deċiżjonijiet jiena dejjem inħoss li l-Parlament Ewropew għandu jiġi involup b'xi mod jew ieħor. Jien ukoll inħoss li dan huwa xieraq li jsir din hija proċedura standard fil-leġiżlazzjoni. Jiena les li nadem magħkom, rrid nadem magħkom il-kwistjoni tal-collective damages irridu naraw ukoll kif din ser tiżviluppa kwalunkwe kas jina nerġa nirrapportalkom lura, ngħidilkom kif deċiżjoni ġita ser fetwana. Ser per eżempju ndiskutu il-settur automativ u neġilkom ser jiġri f'dan ir-rigward u f'kwistjonijiet speċifiċi fejn regoli ta' kompetizjoni jiġu applikati u kunem hemm ukoll konfidenzjalità jiena kux nkunx se diskuti d-dettall, però mbagħad wara dan jiena nkun lest li ngħidilkom għalfejn ċertu deċiżjonijiet ittieħdu. Grazzi ħafna. Grazzi. U, tajjeb ħafna li inti tiġi t-diskuti magħna. Il-kwistjoni hija li l-Kummissjoni tfassal l izolazzjoni tagħha timplementa u m'għandix l-obbligu li tikkonsulta lil ħadd. Allura, id-domanda tiegħi hija l-esperienza ta' komissarji oħrajn. Per eżempju, sur uh, Van Miert. Jo, inkella forsi mux tajtiġi spizda s daqs uh, komissarji oħrajn fil-Parlament. Mm -hmm. Jena nista' ngħidilkom li ser nagħmel dak kollu li nistgħu nagħmel ah- aħjar milli jagħmlu kummissarji oħrajn fil-passat. Grazzi, kummissarju nominat. Nilqawk. L-esperienza tiegħek u qed twassal għall-espettazzjonijiet kbar. Inti għed li jista' jkun hemm xi impatt fuq l-istrumenti disponibbli biex bekk il-kumpanija jkun jista' jieħdu aċċess għal kreditu. Waħda mill-affarijiet eh, li qed toħloq problemi għal l-SMEs hija l-estate aid. Għal darba l-estate aid la darba li nħarġu mir-reċessjoni, aħna ser ikollna suq fejn 86% tal-assistenza finanzjarja li qed tkun qed tingħata fuq eh, eh, livell ta' state aid. Allura, staw ngħidu li aħna għandna nisolbu għal daw l-affarijiet fil-Parlament Ewropew. Taħseb li jista' jkun li waħda minn il-punti ser ikollha impatt fuq id-distribuzzjoni tal-prodotti tal-ikel fejn hemm zbilanċ kbir ħafna fil-kompetizzjoni fuq livell lokali, grazzi ħafna. Grazie ħafna Sinjura Pereira. Fir-rigward tal-ċess credito kreditu Niasada Centrali. xi ħaġa ċentrali. Hija ċentrali u wkoll. Kif nistgħu ikonna iktar kreditu, kreditu li jenata l smes li mandom xaċċess faċli għal swieq kapitali bħal il-mandom il-kumpaniji kbar ovvjament jiena ta' mesar il-kompetizjoni, se tieni kif bħalissa jidu għamlu istituzzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjari u niprivaw nevitaw mm, dawk li għandu prestazzjoni ħażina, prestazzjoni f'ira u qed jiprofittaw minn flejjes li qegħdin iduru bħalissa u qed jikomplu xaklu s-suq u jikkontaminaw il-mod ta' kif is-sistema finanzjarja taħdem sistema tal-banek minar ma jkunem ristrutturazzjoni, minar ma jkunem konstellazzjoni tal-bilanċi u iktar rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarja aħna mistax ikonna biżjed kreditu. Għaliex, il-banek il-żiena mux seri profdu biżjed kreditu. Allura, rridu mm, li sistema s-sir wahda f-saħħita U namlu dan mela kemm jista' jkun namlu konstellazzjoni tal-bilanċi eh, din miex biss parti minn din il-politika biss iżda ristrutturazzjoni hija xi ħaġa fejn il-kompetizzjoni għandha rwol importanti. Fir-rigward tal l-assistenza tal-istat jiena naqbel miegħek, jiena nħoss li dan huwa strument b'saħħtu ħafna u fir-rigward ta' tliet sector relays jiena semmejt tlieta minnhom li huma ferm ta' suċċess u jgħet għandu xtasa settur tal-enerġija u liħor ma' settur ta' farmaceutiċi. Awek għanna informazzjoni li t-nexxilna bija permessa ħan uħarġu corporate policy tajba bżejjed fejn hemm uh, ċertu problemi jiena se analizzom, ovvjament u jekk dawn il-problemi jistgħu jiġu analizzati fuq livell Ewropew aħjar jew inkella fil-livell nazzjonali, allura irridu naraw dik hija domanda biex bekk inkun nistgħu noħorġu l-aħjar riżultat. Grazzi. Għandi domanda oħra follow-up, sinna President. L-ambizjonijiet tiegħek inti kif tħossok dwar it-tim tiegħek, il-mezzi disponibli, il-flus disponibli din xaġa li l-Parlament dejjem tkellem dwar. Irridu niprofdu mezzi addizzjonali għal diġi tal-kompetizzjoni u iktar rizorsi umani. Din it-tranġad din is-sitwazzjoni? Id-direttur ġenerali qiegħed hawnhekk u ħafna uffiċjali għalija jkunu kontenti jirrispondu din id-domanda. Jiena ikkolli ngħid hemm servizzi tajbin ħafna fid-DG, hemm kooperazzjoni eċċellenti mal-autoritajiet nazjonali u s-sistema ġiet mibnija fl-2004 u aħna jilna intejbu l-abilità tagħna Eh, fil-rigward ta' azzjoni u biex insegwu l-istess prinċipji prioritajiet, però jiena ma nistax ngħid hawnhekk illum fejn jiena ser nikkonferma li iva għandhom jiena ta' iktar flus. Ejjew naraw x'nistgħu nagħmlu u kif nistgħu ntejbu l fil-Kummissjoni. B'dak li għandna bħalissa, jekk fil-futur mbagħad nikkonsidra dak li qed titlobuni li nagħmel u dak li ċittadini jixtiequni nagħmel ma jkunx jista' jsir bl-elf uffiċjali hemm fid-DG, allura mbagħad ovvjament ser nitlobkom li jkun hemm iktar uffiċjali. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddu għas-sur Repkej. <clears throat> Is-suġġett ta' penalitajiet tal-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni fir-rigward tal per eżempju rigward tal-kartell diġa' ġi imsemmi minn bosta kollegi. Forsi sur Almunja jista' jitratta l-kwistjoni minn lat ieħor, minn aspett ieħor. Jista' jgħidilna biċ-ċar li ksur tar-regoli tal-kartell għandhom jiġu ittrattati b'mod saħtu rebost. U għacċar li mux kollox jista' jkun dominju pubbliku, però me kwistjoni ta', trasparenza dejjem. Ikun utli li konna dibattitu mal-parlament dwar il-kriterja għal deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fil-rigward tal-liġi ta' kompetizzjoni. Il-Kummissjoni tilfet u dimmi qorti tal-ġustizja li s-penalizijiet imposti ma kienux bizzejet, ma kellhomx bażi b'saħħitha bizzejet. U u għaf l interess tal komissjoni li t-dibatti maħna. Grazzi. il-diskussjoni ta' sanzjonijiet hija waħda naturali u loġika għalija u jiena dejjem inkun kontent li diskuti din il-kwistjoni hija Dan huwa komponent importanti ħafna rigward ta' deterrence u disraising li huma meħtieġa l-politika tal-kompetizzjoni, però hemm kriterji magħrufa u linji gwida li ġew adottati fl-2006 dawn jaġġornaw l-esperjenza kumulata fil-database. Mm, Din hija l-bażi legali li aħna nużaw. Naħseb li hija regolamentazzjoni wieħed slash 2003 jekk qed niftakar sewwa. Inti semmejt il-Qorti tal-Ġustizzja. Ovvjament dawn ir-regolamentazzjonijiet jiena sar insegwihom. Però eżempju, Tini eżempju ta' sanzjonijiet sa' mill-linji gwida tal-2006 li ġew adottati li ġew korretti jew inkella emendati mill-Qorti ta' Ġustizzja jien sa fejna ma' hemm mm, xejn minn dan. Naħseb li nistaw niddibattu jekk jekk wieħed tnejn zero sittaj jiġbor fih xi punti li jien diġà semmejt. Hemm xi kriterja ġenerali iva qegħdin hemm, però dawk li jitrattaw il-livelli speċifiċi tal-penalitajiet għadhom għad diskrezzjoni ta' dak ġurisdizzjoni konċernata. Ħanna tik eżempju, inti tista' timmaġina li b'dawn is-sanzjonijiet fejn jista' jkun hemm xi effett fuq ix xogħlijiet taħseb li klawżoli soċjali, kriterji soċjali jistgħu jiġu inkludi. Jista' jkun hemm dibattitu pubbliku fuq l-inklużjoni xirqa ta' kriterji soċjali. Grazzi. Naħseb li dan huwa imsemmi ċar biżejjed fil-linji gwida li jibnu regolamentazzjoni dawn huwa bibnija bażi ta' ħsara li ssir minn abbuż minn eh, prassi li morru kontra l-kompetizzjoni u speċifika li il-penalitajiet jistaw jiżdiedu skont kemm tkun gravi il-ħsara li ssir u wkoll għabbażi tal-volum u tal-perjodu ta' żmien li din il-prossi kontra l-kompetizzjoni tkun saret. Naħseb li dawn huma kriterji tajbin li ta' min jirrispettom perfettament. Issa hemm punt li jgħid li kumpanija li tiġi penalizzata tgħid li ma tistax tħallas u jkollha bażi soda għal dan. Imbagħad allura Allura, dan irid jittieħed in konsiderazzjoni l-fatt li dawn ma jistawx iħallsu. Iva dan tista' tal-lega li inti ma tistax tħallas, però ovvjament irid ikollok prova ċara. Għaliex ma jiġi ikun faċli inti tipprova tevita din il-penalità. Issa, f'każ f'rigward tal-effett soċjali, konsegwenzi soċjali ta' kumpanija li qed tpoġġi fil-periklu xalijiet tal-ħadima tagħha minħabba prassi kontra l-kompetitività F'dak ir-rigward għandna istrumenti vari, politika tal-ħaddiema per eżempju, però ma nistawx nitolbu l-politika tal-kompetizzjoni li tkopri jew tindirizzi din il-ħsara li tkun saret eh, minħabba kumpanija li ma tkunx qed tisrispetta l-liġijiet tal-kompetizzjoni. Issa ser naddu għal Sur Tremoza. Tini darba li inti kellek l-aħħar slot, Ramon. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna, Sur. Signora President. Jina nispera li inti bħal imbit titjib bleta Fi Spanja hemm ħafna kwistjonijiet fir rigward tal-kompetizzjoni, per eżempju, assistenza finanzjarja, eċetera. Sorsi hija madwar 400 każ miftuħ fir rigward ta' eh, state aid illegali f'setturi varji. Spanja ovvjament <coughs> għandha pjan biex il banik taħħa jkunu aħjar iktar saħħithom u il-pjan ta' stimolu ekonomiku jkun aħjar. L-idea hija li Spanja ma applikax direttivi bħal per eżempju direttiva ta' servizzi mod tajjeb u għal daqsan tem għasta produttività xi problemi. Issa bħala Komissarju tal-kompetizzjoni, inti ser tiddefendi <clears throat> l-interess Ewropew fuq dak Spanjol Grazzi, grazzi ħafna. Iva, eh, l-imbit eh, u għawihet tajjeb għal dak ta' minn fejġejn inti ta', ta pajizek, pero anka minn fejġejn mill-belt eh, tijaj u għambit tajjeb ħafna. Bħal per eżempju fil-Litwani, fil-Greċja, fil-Irlanda, bħal kull pajizi ħor fl-Unjoni Ewropea, Jiena nista' ngħid li bħala kummissarju fil-passatu anka issa l-interess tiegħi huwa li niddefendi l-liġi Ewropea. Nara li kollox ikun qed jiġi segwit, il-politika eh, Ewropea tiġi segwita, dak huwa dak li rrid nagħmel, dak li huwa dak li għamilt, dak li għamilt dim il-Qorti tal-Ġustizzja u jiena nerġa' ntenni li ħan se nerġa' nagħmel l-istess ħaġa. Eżempju speċifiku ta' dak li tlabtek. L-airport ta' Barcellona, aħna ma nistawx intiru għal 23 uh, pajis għaliex dawn huma projbiti. U mandatorju li dawn il-pajizi itiru biss fil-aeroport ta' Madrid. U dan jinsa. inti tista' tagħmel xi ħaġa dwar din is-sitwazzjoni, dwar din id-distorzjoni ta' kompetizzjoni Ir-risposta. Palma taf, onorevoli, l assistenza finanzjarja għall-istat fi settur ta' trasport ser tkun parti mill-portafol ta' komissarju tal-kompetizzjoni u allura fejn l-state aid ma tkunx eh, konformi ma regoli tagħna u jkun hemm attivitajiet u ma tkunx konform artiklu 101 jew 102 jien ovvjament se nieħu azzjoni. Grazzi ħafna, tgħid il-President. Tajjeb, dan il-punt trattajni wara li tela il-Kumitat tat-Trasport jifieri tgħidulhom xejn żammu sigret. Issa spiċċaw id-domandi u allura il-Kummissarju nominat għandu 5 minuti biex jiġbor fil-qosor forsi Dġa għandi l-karta li tajtu f'deħ jina dġa rajt li b'konnezzjoni ma' numru wieħed inti dġa wet li sur verber li jinti tkun aħjar mill-aħjar. Laqwa wieħed ġifiri. U għallura dan pratikament ifisser li jint f'dera ser tkun liktar wieħed tajjeb. <coughs> Grazie ħafna, Signor President. Ovvjament, fir rigward ta' tlet punti li inti semmejt li inataw li li. Mil-komitat, jena kolli najt li jiva jena naqbel, um, jena naqbel li ninforma li l-komitat b'informazzjoni li ikolli li kunet nadem fuqa biex ninvolvi l kumitat f'dan il partafol f'dan il-settur, u jiena u kol naprova l-istess ħaġa kif paragrafu 3. Tajab, iffirmajtlek il-dokument tijak, nirringrazzjakom, mux għax intom tajtuni karta x'nifirma, ovvjament jinkont kontent li nifirma, pero nirringrazzjakom ta' skambju tal-informazzjoni ta' domandi ta'kom. Ta Jena nispera li dinja il-norma fir relazzjonijiet tagħna li konna diskussjoni dettaljata fuq politiċi li ovvjament dejjem ser ikunu ferm importanti għas intern tal-Unjoni Ewropea. Din kienet l-opinjoni tiegħi u ila żmien din l-opinjoni għaliex ħafna qabel ma jiena qatt li ser jkun komissarju għall kompetizzjoni dan huwa rwol relatat ma' interess partikolari Ewropew. Huwa importanti ħafna l-Ewropa, penta jab ħafna l-Ewropa biex l-Ewropa tissaħħaħ u ikunem hemm integrazzjoni Ewropea aħjar. L-Ewropa oriġinat fi żminijiet li kienu ferm diffiċli għal pajjiżi tagħna. Hija ikkontribwixxiet biex nelbu dawn it-tibdiliet ew gbar u dawn l-sfidi kbar li kienem. Pero dawn ma domx kwistjonijiet l-lum. Aħna pero xorta waħda bħala Ewropej għanna sfidi gbar snin li ġejjin. Jena ipparteċipajt f'xi laqat tal 20 fl ħar sena u nofs u provajna trattaw din il-kriżi u u biex naraw x'tip kif din id-dinja li qegħdin ngħixu fiha u biex nanalizzaw il-kriżi. Kien ukoll dibattiti dwar l-ekonomija hawnhekk. U allura jiena rrid nagħmel nikonkludi r-rwol tiegħi il-kusir kol għandu il- il-ruoli tiegħu wkoll li huma ferm importanti u minħabba fek b'dan kollu aħna ser inkunu ikonna Ewropea iktar b'saħħitha u nispera li ċ-ċittadini ser jarfu dan kollu, jkunu jistgħu jaraw dan kollu, grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi. Il-Kumitat tajjeb spiċċajna fil-ħin ukoll. Mm, Fakkarkom li eh, smiħ tal-evalwazzjoni huwa fit-8 uh, il-lejla ASP 1G3 fit-8. Grazie ħafna. Thank you.